Dear colleagues, please take your... Kollegi, hudu paċenzja, hudu bil-eda. Signori, eh, Speaker tal-Repubblika tal latvia Komissarju Moskovici, naħseb lil kollegi l-oħra, dal-waqt jinaqdu maħna, nil-għakom l-ura għattini ġurnata tal-konferenza tagħna tas semestru Ewropew, fuq semestru Ewropew, l-odwa it-tajba. I welcome uh, Mr. Mazravi Fais, President of the European Investment Bank and my colleague. Uh, Nil l Montovani, il-President tal-Bank tal-Investiment u għanna kollega jħor li tal waqt ġej. Mela, din hija tieni ġurnata fuq is-Semestru Ewropew illum ħankunu qegħdin niddiskutu aħna konġuntament nistaw nagħmlu biex inwasslu għal tkabbiru l-impjiegi fl-Ewropa l-istat attwali tal-patt fiskali u it-tisħiħ tad-dimensjoni soċjali tal-Unjoni eh, Monetarja u Ekonomika kollegi mill-Parlamenti Nazzjonali, aħna verament nixtiequ nisimgħu minn għandkom, nitalmu minn għandkom, l-esperjenza tagħkom mal dan il-pazz fiskali, ħajjejna biex nevalwaw l-iżviluppi li għandhom x'jaqsmu miegħu. Bħalma tafu permezz tal dan il-pazz fiskali, Sar tentattiv li jisir unsir unjoni fiskali li l-in mill-parlament sabiex ikunu nistaw nżommu daw l-affarijiet fiħdan il-komunità, fiħdan il-metodu ta' komunità. Għalix aħna nemnu li l-metodu ta' komunità huwa kemm iżjed demokratiku u iżjed effiċenti kif ukoll huwa riċetta għall-Ewropa suċċess billi insibu bilanċ bejn l-interess tal-istati membri żaru daw kbar, eh, l-istati membri li huma inqas sinjuri u dawk li huma sinjuri bejn il-Tramuntana u n-Nofsinhar, il-Punent u l-Vant li nsolvu til permezz ta' dialogu u konsens. Illum nistgħu ngħidu li l-proċeduri ewlenina sorveljanza baġitarja fl-Unjoni Ewropea huma bbażati fuq il-liġi ta' Unjoni tal-Unjoni Ewropea b'kod deċiżjoni flimkien mal-Parlament eh, Ewropew. U din jaħbar tajba. Għal ħafna xirin ta' snin l-Unjoni Ewropea kienet l-Unjoni Ewropea kienet weda għal paċi, demokrazija u prosperità. Aħna rridu l-Unjoni Ewropea terġa' ssir din il-weda billi tikseb l-għanijiet tagħha li kollha livelli ola ta' impjigi u ħarsin soċjali. Għana għanna natu l-istess attenzjoni natu l-impiegi daqs eh, kem natu l-indikaturi soċjali kif ukoll l-indikaturi budgetari u makroekonomiċi dawn huma kwistjonijiet li persuni komuni fl-Europa jimpurtom minnom. Sissa l-Unjoni Ewropea Ifukat lejn integrazzjoni akbar tal-politika fiskali u eh, ekonomika billi sinjora l-EMU. Iżda l-kriterji soċjali mhumiex differenti mir-regoli budgetari, il-konformità magħhom hija xi ħaġa li għandha tiġi monitorizzata mod strett u jekk ikun hemm ksur eh, irrid ikun hemm kastik ukoll. Bl-istess mod. Eżempju, jista' jkun scoreboard propost mill-Kummissjoni fuq l-indikaturi ewlenin tal-impjigi u dawk soċjali biex nirranġaw l izbilanċi makroekonomiċi Il-Parlament Ewropew qed jitlob għal eh, tisħiħ ta' dimensjoni soċjali tal-EMU u aħna nkomplu nagħmlu din is-sejħa. Fl-opinjoni tagħna wasal iż-żmien li l-Unjoni Ewropea turi li qed ħares iċ-ċittadini tagħha u eh, saħħaħ id-dimensjoni soċjali partikolarment għax huma ċittadini ordinari li qegħdin ħalsu il-prezz għal kriżi ekonomika. L-Ewropa għada imwaħla f'ċirklu vizzjuż bitkabbir bax flimkien ma' għat oli li iżid l-spejjeż tal-istat minn naħa l-oħra 25 miljun Ewropew sinjuri għadhom eh, qiegħda. Miljuni waqgħu fil-faqar u aħna qegħdin nirriskjaw li naqgħu wara il-kompetituri tagħna jekk aħna ma naġixxux minn issa. Għal numru ta' snin għawek fil-Parlament Ewropew ħna tlabna li kunem investimenti favuri tkabbir biex jikkomplementaw riformi strutturali u l-konsolidazzjoni fiskali. Għalek meta il-President Juncker fil-26 ta' novembru nieda il-pjan ta' investiment fil-Parlament Ewropew aħna il-għajnija mill-qalb dan huwa sinjal li aħna impenjati lejn triq ġdida l-Ewropa li twassalna għal skabbiru impjiegi. Issa aħna rridu nerfaw responsabiltajiet tagħna biex nassiguraw li dan il-pjan ta' investiment natuh l-aħjar possibiltajiet sabiex jirnexxa. Jirnexxi. U jiena naħseb li dan ħajkun element ieħor tad-dibattitu tagħna dal-għodu għaliex Zewċ mill-atturi importanti tal-pjan ta' investiment, il-Komissarju Moskovici u il-Viċi President Moltova tal-Bank tal-Investiment huma preżenti għawek. Sinjuri, ovvjament bħal kull eh, inizjattiva politika hemm riskju li dan il-pjan jista' ifalli jekk aħna ma nżidux jekk ma namlux l-almu tagħna, ma namlux il-xogħol tagħna. Dan il-pjan tal-investiment jinvolvi kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea, kulħadd huwa mitlub li kollu r ruol tiegħu. Kummissjoni il-Bank tal-Investiment, il-Kunsil, anka il-Gvernijiet Nazzjonali kif ukoll il-Parlamenti Nazzjonali u Ewropew Jiena nixtieq nassigurakom li aħna lesti li nilabu ir-rwol tagħna u fil-ġimgħat li ġejjin il-Parlament ħaj jevalwa il-pjan mill-viċin u niżviluppaw idea ta' kif nistgħu ntejbuh, inkluż mod kif nistgħu nassiguraw responsabilizzazzjoni kif suppost. Inkluż li konna bażi legali soda dan huwa wieħed mis-suġġett li ħankunu qegħdin niddiskutu llum. Għad għandna bżonn nirfinaw xi dettalji pereżempju il-kriterji biex nażlu l-proġetti. U dwar dan, l-idea tal-Kummissjoni tistabilixxi pipeline ta' proġetti li wieħed jista' jinvesti fuqhom ta' sinifikat Ewropew hija xi ħaġa nilqawha. Aħna kuntenti li qed naraw li b'dan il-pjan fl-aħħar morna lura għal metodu ta' komunità li semmejt fil-bidu fejn il-Kummissjoni tieħu l-inizjattiva u il-Parlament jiġi involut bħala kol-leġislatur partikolarment fuq il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi. U il-garanzija li ħajkun hemm ħatati dimensjoni Ewropea għal dan il-pjan. Għalek, l-istruttura tal-panel li għanna għawek hija ċara l-lum mem ebda dubju li il-pajizi ħajkollhom eh, joħorġu l-flus. huma u koll, inkluż dawk l-aktar effettwati, għalek aħna nilqaw eh, il-kontribuzzjonijiet nazzjonali għal fondi Ewropej għall investimenti strateġiċi bħalma nsibu fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq il-regoli l-istabilità u t-tkabbir, il-patta stabilità u tkabbir. Dan huwa pass fid-direzzjoni tajba li joħloq inċentiv għal gvernijiet sabiex jinvolvu ruhom. Fl-aħħar mill-aħħar, Is-suċċess tal-pjan ħaj jiddependi fuq fatturi bħal eh, l-ammont ta' pressjoni u gvernan u setup ta' gvernanza effiċenti. Iżda kollegi, nizja punt kruċjali ħajkun li nerġaw niksbu l-fiduċa tal-investituri, il-fiduċa li l-Europa huwa post ta' min jinvesti fih. Rridu naraw l-vantaġġi tal-saħħa kollettiva tagħna għaliex aħna flimkien aktar b'saħħitna. Ejja nipprovaw inwettqu il-potenzjal kbir tal-Ewropa noħol impjiegi u opportunitajiet ġodda għaċ-ċittadini Ewropej kollha fl-istati membri kollha tagħna. Nawguralna dibattitu li rendi l-frott saħnati l-kelma lill-kollega tiegħi il-President tas-Sajmas tar Repubblika tal-Latvja. Grazzi ħafna Sur Schulz. Sur President tal-Parlament Ewropew, kollegi, sinjuri. Jiena nixtieq nilqa lilkom il-koll. L-ewwel qed nixtieq ngħid li nirgrazzja lil Sur Martin Schulz għall-involviment personali tiegħu f'numru ta' avvenimenti li ġew organizzati mill-Presidenza Latvja. Id-diskussjoni tal-lum qed tkopri ħad tkopri diskussjoni fuq dan il-ftejm il-ġdid Reċessjoni hija ta' rilevanza kbira għal ċittadini Ewropej għalhekk qed gost li qed nara li l-kellima eh, li huma mistiedna hawnhekk huma kemm esperti kif ukoll dawk li jieħdu deċiżjonijiet politiċi. Wara numru ta' snin turbolenti ħafna perspettiva ekonomika, l-Unjoni Ewropea fl-aħħar nisperaw qed tidħol f'perjodu aktar kalm. U fil-waqt li l-ar parti tat tempesta forsi għaddiet, u irnexinna niksbu xi ftit kabir ekonomiku sitwazzjoni xorta waħda għadha mwera. Dawn il-flus ħajkollhom jintużaw b'mod intelligenti biex nevitaw li kunem kriżijiet simili fil-ġejjieni. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' viżjoni ċara sabiex insibu l-mod kif nimxu l-qoddim. Hemm bżonn li dan il-pjan jistimola l-investiment pubbliku privat għat tkabbiru l-impjegi fl-Ewropa u għandu jkun kapaċi li jaħloq ċertu impetu sal-iżvilupp. Ħajkonna nixbu bilanċ delikat bejn il-fiskali, inkluż investiment, strutturali u miżuri monetari. Il-konsolidazzjoni budgetarja ħajkollha taħdem flimkien mal-investiment b'mod armonjuż. U f'sens aktar wiesa, l-Unjoni Ewropea trid taħseb dwar il-ġejjeni tagħha kif ukoll il-kompetittività fid-dinja. Ħajkollha issib is-soluzzjonijiet uniċi tagħha għal problemi li qed jiġu faċċati minn ħafna pajjiżi u reġuni fid-dinja. Popolazzjoni qiegħda tixjih. Il-ktajjen tal-valur frammentati fuq livell globali u ġid tibqa' reali tibqa' leali għal valuri tagħha u iżżomm bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol. Dan il-ftehim il-ġdid irid jikkonsidra dawn il-kwistjonijiet kollha li ninvestu aktar fis soċjetà tagħna, fl-edukazzjoni, fit-teknoloġija, fl-infrastruttura, kif ukoll li nagħtu aktar sigurtà li ċittadini ordinari wassal għal ekonomija aktar effiċenti u dinamika. Jiena nemmen li l-frott tal-maturità ekonomika, l-ħiliet, it-taħriġ u l-edukazzjoni tal-ħaddiema u ħati promuovi sens akbar ta' nuqqas ta' bizza fis soċjetà u dawn huma passi essenzjali biex nevitaw li hemm inugwaljanza li waslu għal instabilità politika u ekonomika. Jekk għandna nimplementaw dawn l-alternattivi, il-mod sa kif jittieħdu d-deċiżjonijiet irid jinbidel. Huwa importanti immens li aħna ma nċedux xal għal vizzi tal-GDP e kif e, e, dan ma jwassalx għal tkabbir sostenibli. Signuri, aħna nejxu fħajja, f'dinja fejn għanna ħafna persuni qiegħda, ħafna minnhom mażażaħ li ħossuhom imwarba Għalhekk il-Latvja tħoss li d-dimensjoni soċjali hija waħda essenzjali, element essenzjali tal-gvernanza ekonomika u tal-koordinament. U dan huwa fil-fatt is-suġġett tal-sessjoni plenarja ta' ilu u jiena naħseb li qed nitkellem fisem kulħadd meta ngħid li lan aħari tal-politika ekonomika huwa l-benestri tas-soċjetà. Il-problem ekonomiku fiskali waslu għal deterjurament fil-kapacità tal-persuni li jaġixxu sabiex jevitaw li il-kriżi tiħrax. Għalhekk iridu ninċentivaw soluzzjonijiet kollettivi bħal ħlas ta' taxxi, jew kella intrapriża soċjali, dawn iridu jieħdu ir-riħ fuq eh, affarijiet individwali. it-timbru tal-Ewropa għandha tkun li inżommu ma' su soċjali u ekonomiku u nejnu l-nis li huma l-aktar vulnerabli fis soċjetà tagħna biex ma jitħallux, ma jitħallux mal-ġem ta' triq. U jekk naħdu flimkien, jiena naħseb li nistgħu niksbu riżultati tajbin għas soċjetà u nżommu mal-valuri tagħna, nagħtu konna aktar opportunitajiet demokrazija aktar b'saħħitha u livelli ta' għajxin la ċittadini tagħna. Permessa rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali dan huwa mod ta' kif iċ-ċittadini ikollhom rappreżentanza demokratika fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Fil-waqt li l-gvernanza ekonomika huwa suġġett kumpless, huwa dmir għar-rappreżentanti li iwasslu il-kwistjonijiet komplikati u diffiċli, imma irridu jagħmlu dan b'mod ċar ħafna li jista' jiftijem biex nikkonvinċu lin-nies l poplu sabiex jagħtu l-appoġġ tagħhom. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni ta' palissa qalet li jampenjata għal dan il- Is-din l-ġdida mal-Parlamenti Nazzjonali fejn proposti importanti u inizjattiva ħajġu preżentati u spjegati fil-Parlamenti Nazzjonali mir-rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea. Jina nittama li dan il-konferenza ħatatina forum għal skambju ta' idejat u eh, fejn kunu nistaw nil-taqaw fl-idejat tagħna fuq dawn il-kwistjonijiet. Għanda tkun bħala ispirazzjoni u kol biex inħarsu, nfittxu u nsibu soluzzjonijiet ġodda. Billi naqsmu l-esperjenzi tagħna. Kemm jekk ikunu pożittivi kif ukoll jekk ikunu negattivi. Grazzi għall-attenzjoni tagħkom. Vielen Dank, Frau Kollegin Grazzi ħafna, Signor Mushek. Issa ħanibdew bid-deliberazzjonijiet tagħna l-ewwel net. Il-Kummissarju għal eh, Affarijiet Ekonomiċi Finanzjarji ta' Stazzjoni u l-Unjoni ta' Dwana. Il-Kummissarju Moskovici naddi il-kelma lilek. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Martin. President, Vice President, membri tal-Parlament Ewropew, membri tal-Parlament Nazzjonali. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l-Parlament Ewropew, anke l-Parlament tal-Latvija, għall-opportunità li qegħdin tatuni fissem il-Kummissjoni li niddiskuti miżuri li jistgħu jixprunaw l-investiment pubbliku u privat fl-Ewropa. Bħalma tafu din hija l-mira ewlenija tagħna priorità, l-ewwel priorità li ġiet ippreżentata mill-President Juncker hawnhekk waqt il-diskors ta' inaugurazzjoni fl-Ulju, ċifri fi Strasburgu. Għalek din hija il-priorità ewlenija l-impenn li l-Kummissjoni għandha lejn in-nies tal-Ewropa, ċittadini Ewropej. Ġifri, għaddew madwar mit ġurnata minn mindu nħatret il-Komissjoni ġdida u dak li qed nippruvaw namlu. Palma għed il-President Juncker rappresenta il-pjan fis-26 ta' novembru dan il-pjan huwa essenzjali biex nerġgħu nniedu nixprunaw it-kabbir ekonomiku fl-Ewropa u nelbu ir-riskju ta' staġnar fl-ekonomiji tagħna. Dan il-pjan intlaqam mill-maġġoranza tal-membri tal-Parlament Ewropew, mill-Ministri tal-Ekonomija u l-Finanzi, kif ukoll mill-Kapi ta' Statu Gvern f'Deċembru. Ġi eżaminat anka mill-Parlamenti Nazzjonali u l-anta dan il-pjan huwa li jiġi mobilizzat l-investiment fl-lejn l-ekonomija reali biex naw dak li qegħdin nintilfu li m'għandniex bħalissa ġifiri eh, it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi. Iġbi dan u approċ biex indirizza id-djufijiet tal-investiment, iġbi li mmorru direttament għal alba tal-kwistjoni. Għawek maħniex qed nitkellmu biss fuq l-finanzjar, li hija importanti, ma hemm partijiet oħra. L-ewwel net, il-mobilizzazzjoni ta' 315 biljun euro zejda l-investiment bejn l-2015 u l-2017 din ħatuża il-fondi pubbliċi tuża wkoll investiment privat u lan tagħna huwa li l flejes pubbliċi jintużaw kif suppost billi nużaw mezzi innovattivi ta' finanzjar. Għalek jina nilqa li għaw l-esperti minnaħat tal-IIB u li ħajjituna l erfin espert tagħhom. L-Unjoni Ewropea ħa tatina garanzija ta' 16 biljun euro ġejja mill-budget preżenti u 5 biljun ġejjin mill-IB U din bażikament hija l-qalba tal-Fond ta' Investimenti Strateġiċi dawn huma 21 biljun euro. U tajjeb li intom tkunu tafu bħala membri tal-Parlament li mhux ħajkun hemm impatt negattiv fuq il-budget Ewropew u lanqas fuq l-elementi kollha tiegħu l-idea hija nużaw il-flejjes pubbliċi b'mod differenti u nużaw bl-aħjar mod il-pressjoni jistgħu jagħmlu dawn il-fondi u bl-appoġġ ta' dan il-fond li IB u il-fond tal-investiment ħajoħloq madwar 63 biljun euro u għabbażi ta' dan aħna naħsbu li ħankunu qegħdin nimmobilizzaw 315 biljun euro bħala finanzjar għal proġetti strateġiċi li ħajkollhom impatt fuq tkabbir fl-Ewropa. L-idea hija li innidu effett katalist dan l-effett li jista' mbagħad e, iddaħħal fih aktar riżorsi finanzjarji l-aktar ġejjin minn sorsi privati li IB jista' joħroġ e, self għal madwar 240 biljun euro għall infrastruttura u proġetti simili u din ħad tkun ħaġa eċċellenti għall europa u ħajkunu qegħdin immobilizzaw anke l-fondi privati għal dan. Il-fond jieħu kontribuzzjonijiet u jipprovdi garanziji madwar 75 biljun euro li zjed għall smis biex intejbu l-investiment emmek għalix l smis huma verament importanti għall-investiment fl-Ewropa. Fi 23 ta' jannar il-Kummissjoni prezentat il-regolament tagħha fuq dan. U aħna ottimisti li dana jiġi adottat malajr mill-Kunsil u l-Parlament ma nixħinx naħlu fuq din il-priorità. President, naf li inti taqbel maħna fuq dan. L-istati membri kollha b'mod dirett jew indirett permezz tal-banek ta' investiment tagħhom ħajkollhom l-opportunità li jinvolvu ruhom. U huwa importanti li nassiguraw li jkun hemm parteċipazzjoni b'saħħitha minnaħa tal-Istati membri sabiex insaħħu sinjali l suq Iżjed ma l-Istati membri juru l-interess tagħhom fl-inizjattiva, iżjed ħajkun hemm fiduċja fiha. Anti, Hemm bżonn nagħtu appoġġ bil-fond permezz ta' likwidità, kapital, garanziji, b'appoġġ favorevoli mill-Kummissjoni meta niġu biex nivvalutaw il-finanzi pubbliċi taħt il-patt ta' stabilità u tkabbir. Jew inkella jkun jistgħu jikkontribwixxu permezz tal-pjattaformi xierqa fuq livell lokali jew nazzjonali li wkoll jista' jkun ta' benefiċċju l-Unjoni Ewropea. Nistiednu wkoll investituri tas settur privat biex jappoġġaw l-inizjattiva tagħna, kif ukoll biex jieħdu sem fil-fondi Ewropej ta' investiment fuq medda twila ta' żmien li jkollhom appoġġ ukoll mill-fond strateġiku jew inkella biex jikkonfinanzjaw proġetti individwali. Jiġifieri dan kollu importanti, imma huwa importanti wkoll li l-proġetti jiġu misluta u investiti ninvestu fihom, mhux minn politiċi ma minn kumitat ta' esperti huma ser jisiltu l-proġetti li jridu mhux skont in-nazzjonalità, mhux skont lan politiku tagħhom, iżda il-valutazzjonijiet jistgħu jkunu ibbażati fuq il-valur miżjud u fuq il-valur ekonomiku u soċjali. Rrit ninsisti li ma nistax nagħmlu biss l-affarijiet fuq bażi politika u għalhekk inħeġġeġ l-Istati membri biex jużaw il-fondi Ewropej, il-fondi strutturali u jdaħlu iktar finanzjament fl-investiment innovattiv. Aħna nemnu illi iktar rizorsi bejn 40 u 60 biljun euro jistgħu jiġu mobilizzati minn 2014 sal-2020. It-tieni dimensjoni tkun sensiela ta' miżuri mirati biex niżguraw li dawn l investimenti jkunu ta' benefiċċju l-ekonomija reali imxol għaddej bejn il-Kummissjoni, il-Bank tal-Investiment u l-Istati membri dan juri li hemm ħafna opportunitajiet biex ninvestu fl-Ewropa. Hemm ħafna likwidità fis-swieq u rridu niżguraw li din il-likwidità tingħadda għal dawn il investimenti ta' kwalità għolja u jkunu vijablu u affidabbli. Li huma dawn l-investimenti? Rridu pjan immirat qed nitkellmu dwar l-interkonnettività, il-netwerks tal-enerġija, l-effiċjenza tal-enerġija, in-netwerks tal-broadband, riċerka, żvilupp, innovazzjoni, investiment, anki fl-edukazzjoni u s-sistemi ta' riċerka li ta' sikwit ma jkollhomx wisq rizorsi u għalhekk ibatu minn nuqqas ta' kompetittività, l-trasport, l-infrastruttura, kif ukoll l-inħarsu lejn l-ideja ta' hubs fl-Unjoni Ewropea biex innaqsu il-pis, ikonna riċiklaċ aħjar, miżuri ta' trattament tal-iskart aħjar, Miex ngħidu li se nagħmlu kollox, imma l-idea hija li niżguraw li ninvestu skont teħtiġijiet tal-ekonomija tada pitada. U għalhekk irridu nirdupjaw l-isforzi tagħna biex insibu insibu proġetti li valla pena nappoġġawhom biex bekk ikonna xi xorta ta' reġistru ta' proġetti Ewropej li potenzjalment jistgħu jirċievu l-fondi. Aħna rridu nistabilixxu ċentru ta' konsulenza l-investiment Europow li jkun ta' appoġġ tal-fażi ta' tħejja għal proġetti fl-Unjoni Ewropea. Kun jista' juża l-esperjenza tal-Kummissjoni, disponibbli ovvjament l-esperjenza tal-Bank Ewropew għall-Investiment, etc. Il-parti ħarija ta' dan kollu mbagħad hija marbuta mal-miżuri biex intejbu s-sikurtà legali u biex inneħħu xkiel għall-investiment biex bekk l-Ewropa tkun aktar kompetittiva u nżidu l-impatt tal-pjan. Dan xifisser? Ifisser illi qasam komplementari mal-pjan huma riformi strutturali fis-suq intern. komplu b'dawn ir-riformi għad fadal x'naqtfu uh, fuq dan il-punt. Is-suq intern irid jiġi mtejjeb ukoll partikolarment fis-settur ta' servizzi is-settur tal-infrastruttura u s-settur diġitali. Dawn huma tliet prioritajiet tal-Kummissjoni. Punt ieħor huwa li rridu diversifikazzjoni tal-mezzi ta' fondi għan negozji in ġenerali u l-SMEs in partikolari. Jonathan Hill Flimkien miegħu qegħdin nippruvaw noħol unjoni tal-swieq tal-kapital biex nagħtu daqqa tit hemmhekk ukoll. Nikkonkludi, sinjuri, billi ngħid li s-suċċess tal-pjan ta' investiment huwa bbażat fuq numru ta' oqsma ewlenin urġentement għandna bżonn bażi legali biex ikun nistgħu noħolqu l-fond. U għaw inserraħ fuq il-Presidenza Latvjana dan attu friga diġà nappoġġaw anki fuq il-Parlament għax irridu rida tajba minn naħat kollha biex niksbu progress. Dan il-fond irid ikun operattiv minn Settembru, hekk irridu. Il-pjan ta' investiment irid ikun fih ukoll investimenti supplementari wkoll u bażikament qed nippruvaw nimmiraw investiment strateġiku tant meħtieġ mill-Ewropa. Għandna distakk fir-rigward l-investiment, speċjalment viżavi ekonomiji kompetittivi oħrajn, u rridu nagħmlu tajjeb għal dan in-nuqqas. Fil-pjan ta' investiment irridu nżguraw li l-investituri privati, l panek ta' investiment, eccetera, jagħmlu mobilizzazzjoni ta' riżorsi tekniċi għax għandna bżonnhom. Irridu li dawn l-investimenti jkunu ta' malajr kif ukoll sostenibbli. Edna li din hija l-aħħar opportunità, l-aħħar kummissjoni li għandha din l-opportunità fl-Ewropa u aħna rridu niksbu r-riżultati, rridu impatti tangibbli fuq l-ekonomija reali, fuq il-ħolqien tal impjiegi u fuq il-kompetittività li rridu nagħmlu huwa nbidlu l-aġir tagħna. Niżguraw li l-fondi iswieq swieq finanzjarji jiffinanzjaw l-ekonomija reali. Rridu l-informazzjoni anke l-opportunitajiet ta' investiment, rridu proġetti mħejjija sew, rridu appoġġ xira u rridu proċess ċar għall-għażla ta' proġetti ta' kwalità għolja u vijabbli Biex nala nixtieq ngħid li rridu nkomplu bir-riformi strutturali, intemmu s-suq intern u nkomplu naħdmu dwar dan kollu matul l-ewwel semestru Ewropew tax-xogħol tal-Kummissjoni. Ma naħsbux fil-Kummissjoni li waqafnaw bil-preżentazzjoni ta' dan il-pjan imma fadlinnax x'naħtfu. Għalhekk ta' kollox, President, membri tal-Parlament Ewropew, id diskussjonijiet ser jissoktaw matul il-jiem xur u ġimgħat li ġejjin u jiena ċert li l-laqa tal-lum hija punta tluq tajjeb nixtieq ngħid lill-membri parlamentari li qegħdin hawn li intom element ewlieni ħolqgħu l ta' dawn il-proġetti fi tliet toqsma li semmejt. Il-fond supplementari, il-proġetti u anke l-qafas tiegħu. Ovvjament dan huwa l-pjan ta' investiment tal-Kummissjoni Juncker imma huwa pjan ta' investiment fuq kollox għall-Ewropej in ġenerali u għandhom iħossu appartenenza tiegħu l-Ewropej kollha. Grazzi. Il-President, issa l-Viċi President, Sur Matra mill-Bank Ewropew ta' Investiment. Grazzi. Lodwa tajba, President, Signora Speaker, Kummissarju, kollegi. Huwa pjaċir u onura lija li nkun hawn nirrappreżenta l-Bank Ewropew tal investiment il-bank ta'kom, il-bank tal-Unjoni Ewropea, 28 stat membri huma dawk l-azzjonisti ta' dan il-bank. U għalhekk jiena nemmen li essa napprezza l-possibilità li nippreżentalkom ir-rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali għaliex il-kuntatt u l-interazzjoni mal-Parlamenti Nazzjonali manke l-Parlament Ewropew huwa parti kruċjali biex il-ġrajja tal-fond ta' investiment ikun tkun ġrajja ta' suċċess. Għanna bżonn l-appoġġ tagħkom għal dan ix-xogħol. President, għażelt flimkien mal-kollegi tiegħek kwistjoni xirqa għal din il-konferenza titlu tajjeb qed nitkellmu wara kollox dwar l-investiment, ma mhux investiment biss sinjuri. L-investiment huwa wieħed mill-isfidi anin iżda rridu npoġġu din l-isfida anija f'stamp aktar ġenerali. Usa. Dan naraħ mill-esperjenza tagħna, l-esperjenza tas-suq fejn bosta minn dawn l-isfidi jfeġġu. Ta' bilħaq irridu nissuktaw bil-konsolidazzjoni tal-budget pubbliku. Qed nitkellmu wkoll dwar it-tlestija tas-suq intern, l-ICT jew l-enerġija. Qed nitkellmu dwar riformi strutturali fuq il-livell tal-istati membri. Sinjuri, qed nitkellmu wara kollox dwar it-tneħħija ta' xkiel u ostakli għall-investiment. Xi kultant insejħulu regolamentazzjoni aħjar, better regulation, iżda rridu namlu dan mhux biss fuq livell Ewropew imma anke fuq il-livell tal-istati membri. U fl-aħħar ovvjament l-isfida hija li nixprunaw l-investiment innifsu. Għaliex? Għaliex l-investiment huwa xprun għat kabbir, l-investiment huwa xprun biex jaċċelera l-potenzjal ta' tkabbir huwa prerequisit biex inżidu il-livell ta' l-impigi. Is-sitwazzjoni kif inni illum hija waħda diffiċli ħafna. Il-volum ta' investiment bħala medja huwa ta' 15% iktar baxx mill-livell tal-quċċata tal-kriżi. tal quċċata tal kriżi f'ċertu pajjiżi il-livell ta' investiment f'livell pubbliku privat huwa b'saħan sitra inqas minn 50% meta mqabbel ma' l livell fl-2007. Għamilna riċerka f'madan flimkien mal-ECB u ħantikom xi ċifri biex nurikom fejn insabu u biex niddiskrivilkom l-ambitu tal-problema. Tafu l-mira l-Unjoni Ewropea għal riċerka l-investiment u l-innovazzjoni huwa ta' 3% tal-GDP Palissa ninsabu madwar 2% biex niksbu lantana ta' 3% rridu investiment addizzjonali għal kull sena ta' madwar 330 biljun euro. Total ta' 330 biljun euro, 130 biljun euro għall-R&D biss. L-agenda digitali u koll teħtieġ investiment annwali ta' madwar 55 biljun euro jew inkella jekk immorru għall-ola parti tal-faċilitajiet tal-edukazzjoni naraw ħtieġet investiment fuq dan is-settur biss ta' madwar 10 biljun euro fis-sena. Kifet, dan huwa allokazzjoni ta' investiment ta' detriment ta' tkabbir u l-impjiegi u għalhekk jispjega għalfejn l-irkupru huwa tant kajman u ta' sfida lina l-koll. Iżda għalfejn l-investiment huwa tant baxx hija mistoqsija u l-enija li rridu narblu u nindirizzaw bir-reqqa. Li nafu miswieq u mill-investituri huwa li wieħed mir-raġunijiet ewlenin għalfejn l-investiment mhux qed iseħħ huwa nuqqas ta' fiduċa fil-klima ta' investiment fl-Ewropa u anki l-inċertezza regolatorja. Il-naqqas ta' fiduċa u l-inċertezza regolatorja u maxkil ewlenin u għalhekk daħħalhom anke ma' għawċ ieħor bħal pereżempju l-frammentazzjoni tas-suq li għadha problema f'ċertu partijiet tal-Unjoni Ewropea, imma wkoll ċertu stati membri hemm nuqqas ta' kapaċità li jħejju għal proġetti vijabbli kemm fuq livell tekniku kif ukoll u saħansitra aktar fuq il-lat finanzjarju. Fl-istess ħin, l-spazju finanzjarju ristrettu r-respons regolatorju għal kriżi bankarja laqtu fil-laħamil ħajja l-lażliet tal-istati membri imma anki l-possibiltajiet għal banek kummerċali. Il-messaġġ għal daqstant huwa dan. Id-dinja madwar l-Ewropa qed issir iktar b'saħħitha u għalhekk aħna rridu nirpiljaw inkella ħana lura. L-isfidi u l-għalina lek għalina l-koll huwa li nsibu mod intelligenti kif nużaw is-sorsi pubbliċi li konna attrazzjoni tal-investituri privati biex nkunu nistgħu waslu l-investiment. In-nefqa pubblika, sinjura, ma tix titqis bħala qotjiet finanzjari li ser jitnaqru imma għandhom jintużaw għal investiment produttiv, għall edukazzjoni, għal riċerka żvilupp innovazzjoni u anki tkun infasla b'tali mod li tkun qed toħloq iktar sorsi ta' finanzjament privat. Parti miġrajja li nitkellmu dwar għallum hija bidla paradigmatika għal fondi privati lejn l-istrumenti fundamentali. U għek il-Bank Europa l-Investiment għandu rwol importanti xjaqdi skont l-esperienza li ġmajna minn mindu twaqqafna fl-1958. Jena Rodlok Hajr, kummissarju, li l u l-Kummissjoni għal-mod kif qed nikkoperaw fl-imkien xogħol fantastiku, verament huwa sinjal tajjeb kif l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom jikkooperaw. Il-Bank Ewropew għall investiment kien verament attiv matul il-kriżi li bdiet mill-2008 u anki segwejna ħtiġijiet skont iż-żieda ta' kapital mill-2013 il qoddim L-Istati membri huma azzjonisti li daħlu 10 biljun euro bħala kapital imdaħħal fil-Bank Ewropew għall investiment u aħna sa dan it-tant lesti ngħidu li iva nistgħu waslu r-riżultati u wassalna r-riżultati. Il-mira dak iż-żmien mill-10 biljun euro kienet li noħorqu investiment bħala valum ta' 180 biljun euro u edin fitri it-tajba. Ta' bilħaq ovvjament nistaw fi żmien qasir nuru illi rnexxielna nħadmu dawn l-10 biljun euro u dan biex intikom ftit tarif minn dan kollu. Se ngħidilkom dan li ġej. Huwa multiplikatur u żieda ta' kapital tal-Bank Ewropew l-Investiment li huwa wieħed għal 18 10 biljun euro zieda li ħolqot 180 biljun euro ta' investiment. Għanna rekord tajjeb fuq dan kollu u għalek lesti u iktar mill-lesti saħan sitra nistanajt li nibqaw mixin il-qoddim u nimplementaw u mmexxu dan il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi li FSI. Għandu volum ta' garanzija ta' 21 biljun euro li hija garanzija li tippermetti l-Bank Ewropew għal investiment li jikseb għan negozji addizzjonali iktar eh, flejjes u iktar ikun jista' jidħol għar-riski għoljenin fil-kontijiet tagħna. Għaliex għaliex dan il-fond ta' garanzija qed ikompli jiġma l-ewwel telf ta' produzzjoni li kellna għal Bank Ewropew ta' Investiment pal opera tiegħu. Aħna qed nistennew dan il-multiplikatur f'dan ir-rigward li jkun wieħed għal 15. Irroddinna 15-il darba aktar. Hija Tbasir li noqogħdu lura milli ngħidu daqshekk minn qabel imma nistgħu nibbażaħ fuq l-aħħar tliet snin li kien ta' wieħed għal tmintax. Għal daqstant il-Kummissjoni tħeġġeġ għall-urġenza iva nixtieq nkunu nafu fil-ħin x'inija ħsieb legali, xejdinna test legali, imma anke fil-Bank Ewropew ta' Investiment lesti li nibdow dan l-eżerċizzju nilqgħu għalih minn qabel qabel ma jkun hemm il leġislazzjoni fis-seħħ. Il-fond xifisser konkretament? Għandu żewġ ferat legal, finanzjari. Waħda hija s-sussidjari, jiġifieri l-Fond Ewropa għal investiment li għandu jiddedika mill-21 biljun euro, 5 biljun euro speċjalment għal qasam tal-SMEs li jżid il-kapaċità għas-self tal-SMEs li huwa self mill-startups il-kapital ta' riskju minn negozji sal livell medju għan innovazzjoni u anke għandi permetti għalek li l-Bank Ewropew għall-Investiment u l-Fond tiegħu iżidu l-inċentivi għal volum ta' investiment tal-SMEs b'madja ta' madwar 75 biljun matul it-tliet snin li ġejjin. It-tieni fera imbagħad hija dik stabilita fiħdan il-Bank Ewropew għall-Investiment. Jiġifieri l-faċilità li nappoġġaw l-investiment ta' infrastruttura u l-investiment tal-innovazzjoni. 16 biljun huwa garanzija moħluqa li tagħmel tajjeb għal din it-telf ta' garanzija, tagħmel tajjeb għal din il-fera u aħna t-nistennow fl-imkien mal-Kommissjoni li permezz ta' dan il-qasam noħolqu eċentivi għal investiment ta' 220 biljun addizzjonali. Is-setturi li diskutu dwarhom illum semmit il-Kommissjoni kollha kemm huma għat-trasport l-enerġija, l-ICT, l-infrastruttura soċjali, l-ambjent u l-effiċjenza tar-riżorsi. U aħna lesti niżviluppaw prodotti ġodda orjentati lejn il-suq ta' kapital biex itaffu in-nuqqas ta' kapital u anki biex ikun hemm tip ta' ekwità bħala investiment. Għax il-Kummissjoni semmiet il-Fond ta' Investiment Reġjonali fejn hemm possibiltajiet li l ib jidħol dawn il-fondi wkoll bl-ekwità. Il-mistaqsija fuq l-ħab ta' konsulenza li hija t-tielet fera. L-SMEs għandhom jappoġġaw l-infrastruttura, l-konsulenza u l-innovazzjoni. L-esperjenza tal-limna li jekk immorru għall-iktar livell avvenzat ta' strumenti finanzjari neħtieġu kemm il-konsulenza teknika kif ukoll finanzjarja għal min jipromovi l-investiment għall awtoritajiet ta' ġestjoni l-imsieħba privati u pubbliċi. Dan il-ħab ta' konsulenza hija inizjattiva konġunta bejn li IB u l-Kummissjoni u aħna għal daqstant naraw li hemm potenzjal kbir li nżidu l-kapaċità tagħna fuq dan. Naraw ukoll potenzjal kbir li nintensifikaw il-kooperazzjoni mal-Banek Nazzjonali ta' Promozzjoni anke l-istituzzjonijiet ta' dan it-tip speċjalment fir-rigward il-pjattaformi ta' investiment reġjonali. Din tista' tkun għażla li l mill-konsulenza biex nintensifikaw il-kooperazzjoni flimkien magħhom. Sinjuri, biex nikkonkludi. Il-Bank Ewropew l-Investiment għalih l-iktar importanti huwa li l-klima ta' investiment tivolv li evolvit matul dawn is-sitt snin nindirizzawha. Illum il-ġurnata, sinjuri, il-likwidità, il-kapital mhijiex dak li qed joħnoqna, Is-suq għandu likwidità, il-kumpanija għandhom flus kontanti, imma l-kwistjoni ewlenija għal daqstant hija din. Kif ħawna ħorġu mill-inċertezzi makroekonomiċi, kif ħanelbu l-frammentazzjoni tas-suq intern, kif ħorġu mill-ostakli li hemm għall-lat regolatorju. U mill-banda l-oħra mbagħad li jkollna attrazzjoni tal-investituri tal privati biex nappoġġaw din l-istrateġija permezz ta' dan l-istrument il-ġdid. Dak li rridu nagħmlu huwa strument ġdid, huwa approċ ġdid li qed nippruvaw niksbu u bekk li FSI il-Fond Ewropew ta' Investimenti Strateġiċi huwa għall-innovazzjoni hija simbolu fantastiku kif l-istituzzjonijiet Ewropej jaħdmu flimkien jiġbdu ħabel wieħed għall-aqwa interess ta' ċittadini Ewropej, ċittadini tal-Ewropa. U għalhekk irridu l-isforzi tagħna isarfu biex jixprunaw it-kabbir u joħolqu iktar impiegi. Grazzi. Grazzi. Il-President. Grazzi. Tad diskors tiegħek il-Kumitat tal-Budget issa ngħaddi il-mikrofon il-Ġan Artwi. Madame la Présidente, Shekul. President, Sinjuras eh, Speakers, zis kollegi, u ta' pjaċir għal għalli njet nħu sef di diskussjoni fuq dan il-ftejn ġdid Ewropew u l-pjan minnaħat tal-Komissjoni u l-President Juncker u għal-bidu ta' tweġiba l-krizi. Jiddependi ħafna fuq koordinament fuq l-azzjonijiet li hemm maħsuba u l-fiduċja tagħna u determinazzjoni dan il-terminu ftejm ġdid huwa e, e, qawwi illa li xtejn ġdid ifisser fuq kollox li nieħdu miżura għal problem li hemm bżonn jiġu indirizzati u mhux nofs miżuri. Is-suċċess għal dan il-pakkett li illi fi snin 30 e, kien ta' importanza l-Amerika permess tal-President Roosevelt en biex tittaffa il-krizi emmek u t-tieni rikonoxximent ġenerali li xi ħaġa hemm bżonna u t-tielet tweġiba adekwata f'post allura dan il-ftehim ġdid, id-dili ġdid qed jiġi fi żmien ta' e, kriżi bankarja u e, kriżi oħra nuqqas tampjegi imma dinja wkoll hemm differenza fiż-żewġ kriżijiet li qed insemmu dik Amerikana u dilja nissa għanna iż-żmien tal-President Roosevelt u illi qiegħed wara dal-programm biex edlum qegħdin nibdew l-ekonomija u fi żmien kien hemm opinjoni pubblika qawwija dak iż-żmien U issa għanna eh, ċertu marġini għal titjib jina nemmen il-problemi tal-Eurozone illum u ma ġeneralment minħabba nuqqas ta' governanza tajba u ċertu ċertu mod laxk kif eh, namlu l-affarijiet f'daw l-axar 10 snin isu il-Eurozone eh, bdiet fallit ħafna anka l-aġenziji tar-rati. Issa taħt il-compact fiskali għanna opportunitajiet ġodda jikolli najt li fuq iż-żewġ naħat l-opinjoni tiegħi baqgħu kostanti. Jiena sorpris ħafna għanna diskussjonijiet tagħna, skambju ta' opinjonijiet ma nieħdu deċiżjonijiet il-min qed niskrutinizzaw. Min jattendi daw il-laqat? biex nkunu kostruttivi daw iridu jkontribwixxu għal governanza tal-Eurozone u l-leġittimità demokratika tagħha xi fuqna li aħna niskrutinizzaw daw l-affarijiet tkun ħaġa tajba li l-parlamentari ikunu jistaw e, e, dawn l-affarijiet u jkollhom l-istess rati ta' interess, l-istess monita. Imma jiġi punt meta d-deċiżjoni id-deċiżjoni tridu jittieħdu. U f'dan il-waqt iċ-ċittadini qed ħarġu għal qed ħarsu li deċiżjonijiet. U ħarsu li il-President tal-Kummissjoni, il-Kummissarji fil-portafolji differenti u l-IB, il-Mekkanizmu ta' Stabilità, id-Direttur Ġenerali tal-IMF u l-European Investment Bank ukoll. koll il-biraħ l fc u eh, l-ISM eh, tkellimna fuqhom biex jinneutralizzaw id-dejn eċċessiv. Imma f'da kollu, f'dan l mekanizmi kollha fejn huwa l-iskrutinju parlamentari Ejja nassiguraw illi da kollu ma jaħrabx mill iskutinju tal-Parlament. Issa li il-Bank ta' Investiment Ewropew bil-arfien u bil-esperienza kollha li għandhom eh, fil-finanzjarji irridu eh, eh, nifmu li hemm ħafna fragmentazzjoni li qed ifixkel l-effettività. U aħna li għanna bżon mux bis bħala governanza ma' gvernijiet. Il-President Juncker fl-inaugurazzjoni ta' dil-konferenza il-kliem tiegħu ġabu fiduċja u pas il-qoddim il-gvernijiet qed jissoġġettaw ruħhom mal skrutinju parlamentari Olli Ren dak meta isir dak il-waqt biss inkunu nistaw inwet u skutinju tajjeb. Memx proġett qawwi Ewropew u daku illi l-Ewropa tfisser għanna sovranità maqsuma li m'għandix il-kuraġġ li tam tam tatina l odda eh, qawwa demokratika dan huwa ta' tħassib kbir eh, għaċ-ċittadini nsaqsu xiġri meta jkun hemm default meta ifalli stat membru fih dan dan il-Eurozone. Membri tal-pajizi pajizi tal-Eurozone kollhom iddaħlu dejhom fil-but u jpattu għal annuqqas ta' ħaddieħor fil-budgets. Mhijiex kriżi ekonomika biss imma hija wkoll kriżi ta' natura politika għax għandna bżonn e, tweġiba politika biex insibu ruħna e, fit-triq tajba għal darboħra. U dan il-ftajim ġdid dil ġdid huwa situazzjoni differenti. Di ġdida hija dispensazzjoni ġdida. l elezzjoni ta' Mejju li għadda rajna l-perikli li aħna rridu e, e, inġibu fuq dil-persważjoni għaċ-ċittadini fuq il-funzjonament tal-Ewropa. Ewropa bi President permanenti jgħin u rispettu koll għal l-idea ta' co-ownership għall-Europa tejn koll. Imma kifet mhix kwissjoni ta' e, politika Ewropea imma għanna ir-rwol tal-President tal-Eurogroup għalhekk qegħdin għahna xem l-artiklu 13 u nitkellmu fuq l-integrazzjoni u l-liġi primarja sal-2017 u l-integrazzjoni ta' trattati edin fi xefa u koll u zgur li jem problemi u ostakli affarijiet li huma difett effettivi ma għandhom bżonn iktar sustanza għandna bżonn president li huwa full time u li għand u li jkollu il-poteri neċessarju unbat mbagħad il-parlamentari Ewropej u hawnhekk għandna l-parlamentari Ewropej u l-dawk nazzjonali unbat idealment inkunu f'pożizzjoni tajba ħafna biex impoġġu pressjoni fuq il-gvernijiet tagħna fuq investiment strateġiku nkunu ħoloqna il-kondizzjonijiet għal eh, programm dwar il-pat ġdid illi jati, jati iktar ħajja u fuq bażi ta' dan iċ-ċittadini se jkollhom iktar fiduċja fl-istituzzjoni tagħhom għal darb'oħra. Grazzi. Aħtwi, ma nadam ntam jekkom jetzt suwa awspraħ. Grazzi, u issa ħanaddi. Għad-dibattitu nixtieq infakkarkom fuq ir-regoli illi Aħna qbilna fuqhom il-bieraħ dwar id debattitu għandi lista twila ta' nies li jixtiequ jitkellmu. U biex tagħmlu l-osservazzjonijiet u l-opinjonijiet fuq dak li ntqal fil-diskorsi, allura ħan jieħdu gruppi ta' tlieta parlamenti nazzjonali u mbagħad wieħed mill iġfri tlieta u wieħed tlieta nazzjonali u ieħor u ieħor membru parlamentari Ewropew. Kif qed tilkom għandi lista twila ħafna u allura dawk li jixtiequ ħajjieħdu l-kelma kjoġobkom osservaw irrispettaw e, għal ħin ta' żewġ minuti. Żewġ minuti qed jgħid il-President u dan jgħinna biex e, biex inkunu nistaw inkopru l-kulħadd. Nissuġġerixxi li jkollna żewġ rounds u mbagħad ikollna tweġibiet minn hawn fuq. Bi beginnen mit Herrn Kalimetz. Mela, memx oġġezzjoni u nista' nibda mill-ewwel kellim li hu mill-Estonja. President, l-ewwel ħaġa nitkellem fuq l-equity schemes tal-EIB jina qiegħed inkarigat li mill-Estonja li inkun vigilanti fuq dawn l-iskemi jina għed fil-laqa tal-biraħ ukoll li għal tliet snin il-Finlandja li viċin ta' l-Estonja qiegħda fir-riċessjoni eh, ekonomika il-pożizzjoni tagħha u taħħa huwa eċċellenti u l-infrastruttura hija mill laqwa Daw l-ispejjeż huma 3.3% governanza tajba, effiċjenza, eċċetera, u trasparenza. U tgħin biex toħloq ukoll l-impjiegi u turi t-tifsira tal-miri tal-liju 2020. Nissuġġerixxi li l-Komissarju Muskovici jissedan il personal tiegħu biex jagħmel analiżi fuq daw il-miżuri nissuġġerixxi li element importanti huwa nieqes, diffiċli biex ta' tiħbis imma faċli taraħ. Huwa l-ispirtu ta' intrapriża, il-libertà ta' eċċess ta' regolamentazzjoni li nifmu li l-profitt huwa orrajt. Imma lan li ssir miljonarju mhuwiex daqshekk importanti. Mhuwiex element biex inti tassar għalih. Jekk int ma tkunx jekk jekk pajjiż ma jkunx gburi bil-miljonarji tiegħu, allura mhux se nkunu nistgħu naslu biex ikollna il-Bill Gates tal-Ewropa. Mhux se jkollna daw it-tipi ta' impjiegi li jimbat inħolqu barra mill-Ewropa u dan minkejja ammont ta' xol publiku nistgħu nagħmlu aħna fl-Estonja, in-nies fl-Estonja bdejna eh, kumpaniji bħal Skype, TransferWise għamilna governanza eh, ma' eh, ma eh, kumpaniji ta' residenza u firem elettroniċi. Allura, mux illi għedin nissoprimu dal-ispirtu. Grazzi l-kellim li mess. Sur Puilas mill-Latvija kjoġbu. Grazzi, Sur President. Nishtiq nisħaq fuq il-fat li aħna għanna nafu li għanna espressjoni li il-ħazinwa fid-dettallu nishtiq nżid xi ħaġa ma' dan illi <laughs> letteralment xiaten żgħar jinħbew fid-dettalji, xjaten kbar jinħbew wara l-filosofiji. Il-filosofiji huma importanti, importanti ħafna. Ejja niftakru il-bolxevizmu u l fasċizmu bħala paradigms ta' l-alienazzjoni ta' nazzjonijiet sħaħ. Jekk aħna għandna filosofija tajba, nkunu nistgħu nifmu tajjeb id-direzzjoni u l-mezzi biex naslu eh, biex naslu għall-anijiet tagħna bil-filosofija għandna dak li hu tajjeb għal pubbliku. U konna din nitkellmu fuq dan il-paġ ġdid. Aħna fil-fatt għanna nerġgħu nistudjaw l-opinjonijiet tagħna fuq l-integrazzjoni Ewropea. Fl-opinjoni tiegħi eh, b'mod paradigm individualista qed jippredomina llum u qed nara l-problemi f'dan il-rigward f'din il-predominanza individualistika. Ma tantx qed nitkellmu fuq l-importanza tal-mekkanizmu ta' solidarjetà il-ġit komuni u affarijiet oħra. Jiena nixtieq infakkarna, infakkar xulxin illi aħna għanna nservu għal ġid komuni, mhux għal ġid privat. Allura, approċ olistiku għal paġdid għandu jkun is-suġġett tad diskussjoni tagħna għal futur. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur pos mill-Bundestag Ġermaniż. Sur President, Sinjuri, il-patt il-ġdid li għanna huwa ideal storiku kbir, model storiku kbir u aħna mannix nitilfu di l-opportunità ta' dal-investiment da dal-pakket ta' investiment m'għandniex naħluh billi e, namluħ wis teoretiku. Ovvjament da kollu importanti u hemm ħafna xinat kif rajna fil-parlamenti nazzjonali kollha, inklużi il-Bundestag. Imma m'għandniex nitkellmu iżejjed fuq dan għax il-futur e, tal-Ewropa jiddependi fuq e, illi jaqbad dan il-pakket ta' investimenti ċittadini Ewropej jridu jindunaw illi aħna ridu ntejbu is-sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja f'ħafna partijiet tal-Ewropa m'hemmx din l-idea li l-Ewropa hija hemm biex tgħin u aħna rridu niġġestjonaw din bidla fix-xogħol tagħna minna ċertu progress fl-aħħar sena jew fl-aħħar snin, ma rridu issa nażguraw illi jista' jkun hemm aċċess fil-argumenti fil, fil, fil, fil, fil, fil, fil, fil, fil, tagħna tifdil fuq naħa waħda u infiq fuq in-naħa l-oħra għandna nies li jridu jarawna nieħdu passi eh, prattiċi kemm il-Ġermanja, kemm il-Ġermanja, il-Greċja u l-Italja. Għanna bżon iktar sforzi biex ninvestu u dinja opportunità tajba għanna deficit ta' tkabbir fil-Eurozone li kbira u dan il-programm jidħol sew għas-sitwazzjoni kurrenti qed ngħid dan fil-kuntest tal-mistoqsijiet li tqajmu dwar x'inhuma il-kwistjonijiet pendenti mhux biss għall-Parlament Ewropew imma quddiem il-Parlamenti Nazzjonali wkoll u minkejja il-proċedura ta' selezzjoni qed ngħidlek bħala eh, membru ta' pajjiż ekonomikament b'saħħtu irrid ngħid li din il-qasma bejn bejn pajjiżi b'saħħithom ekonomikament u dawk li huma fqar ma jisirx permezz, mhux se jtiżid permezz ta' dal-pakket rridu nsibu mod kif ngħinu daw il-pajjiżi u reġuni li għandhom bżonn għajnuna, għandna bżonn għajnuna amministrattiva din ferm li ferm tkun iktar suċċess milli għandna lissa. Grazzi il-kellim li jmess. Under the rules of the Stability and Growth Pact, A major target is for member states' budget to aim for balance, or at worst, an annual deficit of less than 3% of GDP. Uwa fidej il-gvernijiet individuali kif naslu għal dawn il-riżultati. L-account saru skont ċertu metodoloġija tal-Eurostat imma l-verità hija li ħafna mill-budgets ma jaħdmux fuq accrues basis imma fuq cash basis. Minn perspettiva ta' accounting għanna l-istess għanna l-istess ammont ta' għanna l-istess ammont ta' nfiq daqskem edin nġibu rizultat importanti li aħna qed e, ikun hemm min qiegħed jaqta l-investiment minn flok ma niċċekkjawx e, x'qegħdin nonfqu. Aħna għal diversi żmien diversu diversizmin konna qegħdin e, bħal dalodu niddeploraw dak li qed jiġri u dan huwa konsekwenzi għal regoli tal-SGP u pala riżultati huwa illi qegħdin naqtaw fuq l-investiment biex nħedġu biex iħedġu l-gvernijiet biex eh, ikunu parteċipi li qed tagħmel il-Kummissjoni huwa li qed tieħu azzjonijiet illi turi l-esklużjoni tal-SGP rules. Żgur li l-istess regol il-loġika għandha tapplika eżattament meta jkollok ċertu investiment li ġej mill-privat għall-ekonomijiet. Grazzi. Fina Gazzant. Grazzi, onorevoli Sant. U issa nattini round. Is-Sur Sawer mill-Parlament Spanjol. Nixtieq ngħid, Sinjuri, jekk tridu tqumu bil wifqa biex titkellmu li aħna s-soltu namlu fil-parlament, jkun aħjar biex intom tkunu jikunu in ikunu jistgħu jarawkom. Allura tistgħu tagħmlu li tridu, tistgħu tpoġġu bil-qeda jew tqumu, ma jekk tqumu eh, jekk tqumu jkunu jistgħu jarawkom. Għazafna, Sur President. Il-flessibilità tal-patt ta' stabilità tal-Kummissjoni Ewropea l-ġdida miexja fid-direzzjoni tajba fl-opinjoni tiegħi. Iżda nistgħu intejbu eh, din il-flessibilità tal-patt ta' stabilità għal tliet raġunijiet magħrufa u kummentati iżda li aħna nixtiequ nerġaw eh, insemmu f'dan id-dibattitu, dan id-dibattitu miftuħ. L-ewwel kwistjoni hija li hemm bżonn li ninċentivaw aktar prezenza tal-kapital pubbliku f'dan il-Fond Ewropew Strateġiku ta' Investiment għaliex b'dan il-mod jirnexxina li aktar proġetti ta' investiment b'aspetti pożittivi pubbliċi ikollhom aktar prezenza eh, fil-proġetti kollha li jridu jiġu finanzjati fl-aħħar mill-aħħar hemm bżonn li nibbilanċaw eh, it-tħul privat ma dak pubbliku mod ibbilanċat għaliex qegħdin nitkellmu dwar it-tkabbir potenzjali tal-Unjoni Ewropea. Din hija l-ewwel konsiderazzjoni li rridu ntejbu tieni net. Rridu neskludu lil pajjiżi bil-flessibilità fuq medda medja ta' żmien meta dawn il-pajjiżi jkunu qegħdin iwettqu jew ħajkomplu iwettqu għaliex jiena naħseb li konna dawn l-anijiet ta' medda medja ta' żmien meta jagħmlu eh, proposti strateġiċi u meta jippjanaw ir-riformi strutturali naħseb li m'għandix loġika ekonomika li il-pajjiżi kollha Eh, kemm għal dak li għandu xjaqsam il-korrezzjoni kif ukoll il-prevenzjoni, il-pajjiżi kollha rridu itejbu l-potenzjal tal-ekonomija tajba tagħhom għalhekk għalfejn ma ninkludux dawn il-pajjiżi ta' din il-fdini għal flessibilità li hemm bżonn eh, fuq medda medja ta' żmien. Tielet punt l-aħħar wieħed. Din hija opportunità biex nagħmlu distinzjoni bejn ir-riformi strutturali li għandhom effett proċikliku minn dawk li m'għandhomx dan l-effett proċikliku edin nilabu l-irkupru ekonomiku. Grazzi, Sur President. Signor Sara, das Wort hat jetzt äh, Herr Rossmann aus dem... Grazzi, Sir Rossmann, mill-Parlament tal-Austria. Grazzi ħafna, Sur President. Il-programm ta' investiment li Sur Juncker ippropona huwa wieħed ambizjus wieħed ħafna biex jipromuovi investiment, impjiegi u tkabbir. Imma. jidir li li li li musen kunu nistaw inwet u l-aspettativi kolla bil-flus li jett nitkelmu ħana meċi zewġ punti fil-kontest tal-pjan ta' investiment mux se jibda qabel settembru li ġej. U jekk aħna se naġixxu fuq meta ta' żmien qasir ħajkun tard ħafna. Jekk dan suppost ikun ta' kuraġġ għall-istat għall-investiment huwa tajjeb imma mhux biżejjed għax li importanti għall-investimenti għall-investituri huma u għalli ikollhom fiduċja u li hemm iċ-ċans tajjeb għall profitt u dan mhuwiex suffiċjentement garantit. Allura, jekk aħna jkollna xi ħaġa permezz ta' dan il-programm ta' investiment, din ħatkun xi ħaġa bħal dak li ikun hemm fl-end of term, imma l-euforja hija xi ħaġa li għandu jkollna għal dal-programm. U naħseb il-paragun għal paġdit ta' Roosevelt u ħażin jekk inti toqrob lejn il-paġdit ta' Roosevelt aħna għandna bżonn eh, pjan ta' investiment u programm ta' investiment li jkun veru ħaqqu ta' dak l-isem. U ovvjament aħna rridu nitkellmu fuq investimenti f'enerġija li tiġġedded irid tkun investiment irid ikun pjan aħdar ta' investiment. Imma hemm ċerti prerekwiżiti għal dat tip ta' pjan ta' investiment biex jitnieda l-ewwel. Inti irid ikollok regolament iktar stret tas-settur fis-settur finanzjarju qed ngħid dan għaliex fil-finanzi għad għanna fis-settur finanzjarju u li m'għandniex nifinanzjuħ permezz ta' taxxa e, tal-welt jew permezz tal-Bank Ċentrali Ewropew mill-House of Lords. The House of Lords public il bira il-House of Lords ippubblika rapport illi dwar dwar l-qafas ta' wara l-kriżi li għanna l-lum. Kapitlu tiegħu huwa dedikat għall-aġenda ta' tkabbir u il-biraħ kena delegat li ġi jitkellem fuq dan u kena seminar fil-House of għanna seminar fil-House eh, of Lords u għanna il-Sharon Bowles biex jitkellmu maħna imma l-ewel rridu nitkellmu fuq Pier Muscovici ħabib kollega antik tijaj dwar l-investiment fil-programm Europa u dwar jekk il-ratio ta' 15 għal wieħed ta' flus pubbliċi l-istati bħala flus privati u miex realistiku. Realistiku u din impoġġija bħala mistoqsija u nixtieq ngħid il-kollegi tiegħi u l-Sur Muskoviċi speċjalment illi il-suq uniku huwa l-aqwa rotta, l-iktar rotta ta' malajr għal tkabbir u impjiegi. Immem żewġ parlamenti nazzjonali li qed iwaqfu u jostakolaw minn din il- minn din it-triq. U wieħed mill-gvernijiet tiegħi huwa eh, ostaklu. U il-President tal-Budgets Committee nixtieq insaqsih biex ikkommenta fuq il-budget tal-2014-2020 u dwar jekk se jkun hemm bidla diretta mhux biss bħala l-flus li jkun hemm fl-idejn ma fuq id-direzzjoni fejn jmorru l-flus li jkunu fl-idejn għal metodijat kabbir. Umbat fl-axħar dan il-rapport jgħat jgħati nix dan il-rapport jgħat ifaxħar l-onorevoli Bowles, eccetera, u u proset ta' dan il-rapport. Grazie ħafna. Lord Harrison. Uh... Grazzi ħafna, Lord Harrison. Huwa pjaċir li nisimgħu xi ħadd mir-Renju Unit li iqanqal l-ispirti b'dan il-mod. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli eh, Ferreira mill-Parlament Ewropew. Grazie ħafna, Sur President. Nishtiq eh, Eh, nifraħ l-Komissjoni tal-ħadet l-inizjattiva ta' dan il-Fond ta' Investiment. Dan jirrappreżenta rikonoxximent li hemm bżonn ta' dinamika ġdida fl-Unjoni Ewropea. Minajr ossiġnu l-ekonomija ma tistax, taħdem. Iżda għandi dubju nixtieq insemmi u nixtieq risposta. Dan għandu x'jaqsam mal-fat li il-maġġoranza ta' l-adegwamenti li saru fil-pat ta' stabilità tkabbir u stabilità saru fid-dawl ta' tuħ ta' investimenti pubbliċi għall-istess raġunijiet li semmew eh, kollegi oħra tnaqsu l-investimenti partikolarment f'pajjiżi li għandhom deficit eċċessiv li għandhom ekonomija fraġli U f'dawn il-pajjiżi partikolari il-tuħ kien vera radikali. Għalhekk hemm bżonn li jkollna aċċess dan il-mekkaniżmu, pereżempju l makrokondizzjonalità Hemm bżonn nassiguraw li dawn il-pajjiżi e, r-regoli tal-patt. U palma għal kollega Pedro Saura, hemm bżonn ta' regola ta' flessibilità, klawzola ta' investiment li għanda testendi wkoll għal dawk il-pajjiżi li jinsabu f'sitwazzjoni ta' deficit eċċessiv. Imbagħad hemm element ieħor fl-analiżi tar-riski hemm eh, kopertura tar riski settorjali ma ma jintqal xej dwar ir-riski eh, ta' pajjiż. Għalhekk ħajkun hemm pożizzjoni aktar favorevoli għal dawk il-proġetti li għandhom inqas riski settorjali ġifri f'dawk il-pajjiżi li m'għandhomx riskju. Issa jena nistaqsi b'dan il-mod maħniċ ħankunu edin eh, inħarxu id-diskrepanzi li jem bejn il-pajizi fl-Unjoni Ewropea jek namlu ek. Grazzi ħafna eh, nisli l-Onorevoli Ferreira, issa għaddi kelma l-Onorevoli Moskovici, un-bat l-Sur Maltrur. L-ewwel is-Sur Moskovici, grazzi ħafna li kellima li tkellmu mela nixtieq nwieġeb fuq xi żewġ u tliet punti. L-ewwel qed nixtieq nenfasizza l pjan ta' investiment iwieġeb eh, għal diagnosi ta' deficit ta' investiment pubbliku fl-Ewropa jekk tħares lejn iċ-ċifri ta' qabel il-kriżi fl-2008 tara li l-investiment kien ta' 15 eh, l-investiment li għanna jissawa ta' 15 sa' 20% inqas mill-li kena qabel il-krizi. Il-vir tistaw taraw din kemmija sfida. Jekk inkomplu f'din id-direzzjoni, dan ifisser li l-Unjoni Ewropea ħadd titlef ir-rwol tagħha ta' ekonomija tbexxejja. U fi żmien meta ċ-Ċina u l-Indja għandhom ir-rati tal-investiment tagħhom verament ola minn hekk u fi żmien 10 snin ma nix ħanibqgħu nilagħbu eh, fil-Premier League u din taffettwa l-ekonomiji u l impigi tagħna, għalhekk huwa importanti li impattu għal eh, triq li tlifna. U l-isforz qed nagħmlu f'din id-direzzjoni mhux biżejjed. Jekk ikun hemm bżonn nibqgħu nużawhom jekk dawn ħajġibu riżultati u bħala puntat luq m'iniex qed nara differenza. minnix qed nara differenza bejn dan il-pjan eh, il-suq intern u pjan USA u dwar l-ewwel pilastru l-konsolidazzjoni fiskali u tal-budget, il-finanzi, dawn huma affarijiet li hemm bżonnhom. U għanna bżon ta' interpretazzjoni ġdida b'aktar flessibilità bħalma qalet il-Kummissjoni. Tinenet il-riformi strutturali. M'għandniex nitilfu dan lan huwa parti mill-patt ta' stabilità u tkabbir, riżultati huma meħtieġek aħna rridu nkunu aktar kompetittivi. Aħna ma nejxux f'iżolament. Aħna ngħixu f'dinja. Għanna imsieħba. Għandna l-kompetituri. U rridu naraw fejn nistgħu noħolqu il-ġid. U mhux għax għax aħna rridu ekonomija amministrattiva, imma dinja ekonomija tas-suq li għandha bżonn strumenti pubbliċi u privati li jistgħu iwasslu għall-investiment. It-tieni punt tiegħi. Dan għandu x'jaqsam mal-flessibilità. Dinja xi ħaġa li semmiet madwar il-Kamra dwar l-istrumenti favur l-investiment. Fit-13 ta' jannar jekk minix sejjer żball, il-Kummissjoni fetħet spazju li wassal għal aktar investiment u investiment ikbar. Jekk ikun hemm stat membru li xtiq jieħu flus mill-EFSI, Dinja xaħġa xi ħaġa li ovvjament ħażid eh, il-kredibilità u l-kapaċità ta' finanzjar. U din ma toċ bħala dejn u dan huwa importanti meta niġu biex nikkalkulaw l-EDPs, ġvil deficit eċessif. U dan għal pajjiżi kollha, ġifieri din hija l-parti korrettiva u anke l-konfinanzjar ħajjiġi eżonerat minn dawk il-kalkoli. Għaliex? Għaliex aħna ma rridu li ħadd iħoss li qed jiġi mbuttat lura milli jinvesti minħabba regoli ta' finanzjar li qegħdin qegħdin hemm għal skopijiet differenti irrid ikun hemm inċentiv eh, inkoraġġiment lill istati membri sabiex investu. Aħna dak li qed nippruvaw niksbu. U jitfit mal-Unjoni ta' Investiment, mal-IB, mal-Istati Membri, hemm l-istrumenti ta' investiment u il-banek ta' investiment irridu jkunu parti minn dik l-istampa. Tilet punt. Nixtieq ngħid mod ċar li dan il-pjan ta' investiment huwa Eh, għandu bazi wisa huwa għall-investiment imma b'mod immirat. Palma ma fil-kummenti eh, ta' introduzzjoni tiegħi ta' min temmija tennija di aħna ma qed nifinanzjaw kwalunkwe investiment, lanqas ma hemm loġika ta' eh, li inti tuħlura lura dak li tinvesti fih. Dak li huwa importanti huwa il-kwalità tal-investiment. Irid ikun hemm investiment ġdid aħna maħniex qed nippruvaw ninvestu f'affarijiet li kieku kien ikollhom eh, finanzjar alternattiv minn x'imkien ieħor. Hemm bżonn li jkun hemm element ta' profitt. U return fuq l-investiment. Dak li qegħdin infittxu aħna huwa dan l-effett ta' leverage u il-bank jista' jwieġeb, imma jiena naħseb li qed inkunu realistiċi li għajbi dak li tagħmel dak li għamel eh, joħloq dan il leverage l-IB, e il-Bank tal-Investiment, għandu eh, credit rating ta' 3A. U din hija xi ħaġa li semmit ħafna fil-Kunsil tal-Ekofin. Mod partikolari l-kollega Ġermani semmih. Kien hemm kwistjoni dwar it-tnaqqis tal-credit rating tal-IB. Aħna dak li rridu huwa rating oli li jiġġustifika li nieħdu ċertu riski u dan l-effett multiplikatur ta' 15 jew 18 fil-mija hija xi ħaġa realistika. Li naslu għal 60 biljun u mbagħad eh, naslu għal 315 biljun hija xi ħaġa realistika ma m'għandix noħduha bħala ħaġa ovvja. L-Unjoni Ewropea ħajkollha tagħmel il-parti tagħha fl-istituzzjoni differenti, fl-istati membri u anka fil-Bank tal-Investiment. Grazzi. I can continue. Issa, is-sur Molterer. Jiena nista' nkompli wieġeb il-mistoqsija fuq il-multiplikatur palma għet l-esperjenza tagħna hija u dinja esperjenza prattika fuq il zida ta' kapitali ta' dan l-10 biljun fil-bidu tal-2013. Aħna dak iż-żmien eh, pretendejna u wedna li din ħatkun tkun qed tinċentiva eh, l-investiment 180 biljun u aħna bħalma qed eh, wassalna dawn ir-riżultati sa ma nafx iċ-ċifri eżatti eżatti fit-tmiem ta' din is-sena iżda mill-żieda tal-kapital eh, l-element multiplikatur huwa minn tal-inqas wieħed tal kull 18. U dan u dini għal bażi soda għal fej aħna assolutament najdu li għal din il-dea tal-element multiplikatur ta' wieħed tal 15 aħna ċerti minna. U din hija eh, kwistjoni li għanna kostruzzjoni fil-fond li huwa flessibli li huwa eh, xi ħaġa li l-investituri privati kun jistgħu jibassruha għaliex irridu għom. Il-funzjoni li aħna minn din il-garanzija nistaw noħorġu ċertu self, inħarsu il-credit rating ta' tripla, biex inħarsu l-investituri privat, eħe, ninsabu din is-sitwazzjoni fejn ngħidu li hemm multiplikatur ta' 15-il darba. U dinja bażi soda li qed fuqa. fuqha. fuq il-proġetti ċertament aħna bħala EIB ħanażlu proġetti għabbażi ta' kriterji ta' eh, kemm ħajrendu. Irrid ikun hemm proġett sot, eh, proġett li huwa sot fuq livell ekonomiku, tekniku u ambientali. Għaliex aħna self qegħdin nofru għalhekk il-proġett irid joħloq tħul biex jiġbed l-investiment privat. It-tielet punt. Fej ħajkunu qegħdin jinvestu dawn l-istati membri potenzjalment. Jiena nippretendi li l-involviment tal-istati membri fuq żewġ livelli. Ikollhom involviment fuq livell ta' proġetti kista jista' jkunu tieni net fuq livell tal-pjattaformi ta' investiment nazzjonali għal xawwek l-istati membri jistaw verament joħolqu soluzzjonijiet eh, immirati speċifikament fl-imkien mal ib per eżempju bħalissa fil-Ġermanja għaddejja diskussjoni mal-KFW u dinja diskussjoni minnaħa tal-istati membri xinajdu dwar l-investiment tagħhom jekk ma jsirx eh, eh li l-inmi l-font ma jsir fuq il-pjattaformi ta' investiment nazzjonali. Issa fuq il-koezjoni Mek għanna bżon ta' tweġiba ċara l-inizjattiva ta' Juncker edha hemm sempliċement biex tappoġġa l-politika ta' koezjoni. Għaliex dan? Għaliex aħna nistaw niġbdu u natu inċentivi fil-kapacità ta' eh, pariri tagħna eh, għall awtoritajiet autoritajiet ta' ġestjoni fil-qasam tal-kozjoni. Aħna eh, estendejna l-ambitu ta' Jaspers mhux biss għall istati membri l-ġodda imma dinja miftuħa għaż-żoni kollha ta' koeżjoni. U tini net jiena naħseb li fuq perspettiva ta' medda twila ta' żmien l-istrumenti finanzjarji huma dawk qegħdin jiġbdu l-kapaċità ta' assorbiment mill-fondi strutturali. U jiena da li semmejt bħala il-ċaqliqa tal-paradigma. L-aħħar kumment fuq il-warehousing fuq il ħazna Iva aħna nipretendu li d-deċiżjoni tal-Parlament u tħul fis-seħ tal-font tal Junker, l-EFSI, eh, e fit-tmim ta' din is-sena. Imma intom tajdu li dinja xaħġa ta' urġenza għalek aħna eh, sa' dan it-tant lest li jkollna l-warehousing sa' biex nibdew mill-ewel u nkunu qegħdin naħdmu fuq il-prezunzjoni li din il-warehousing hija koperta mill-garanzija li ħattinata minn settembru l-qoddim. U dan huwa l-kunċett li aħna għanna. L-aħħar kumment minn ħati għaj? U verament laħar wieħed. Jekk joġobkom, tiddiskutux l-inizjattiva FC u l-pjanta Juncker bħala kwistjoni waħda le. Din hija parti minn strateġija aktar ġenerali, strateġija li tkopri riformi strutturali, suq waħdini, l-integrazzjoni tas suq waħdini u ukoll ovvjament il-ħolqien tal-EFSI. L-EFSI u s-suċċess tagħha jiddependu ħafna mill- mill-kuntest u traħija tal-ostakli għall-investiment. Iżda bħalma edna, aħna edin nikoperaw b'mod intensiv mal-Kummissjoni u aħna verament interessati li nikoperaw mal-Parlament tul in-negozjati kemm hawnhekk fil-Parlament fuq il-proposti leġislativi għalix hemm ċertu kwistjonijiet li huma rilevanti għalina, per eżempju il-kwistjoni tal-garanzija, tal-kwalità tal-garanzija, dan huwa element essenzjali biex inħarsu il-AAA jew inkella il-kwistjoni tal-addizzjonalità. Dawn huma kwistjonijiet li aħna nxiequ niddiskutu mal-Kummissjoni u mal-Parlament sabiex noħorġu l-aħjar soluzzjonijiet possibbli meta jkun il-waqt. Grazzi. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Molterer. Grazzi ħafna, Sur Molterer. Issa, ħankomplu b'interventi Anzi, sur Artu għal ewwelnet. Grazzi ħafna, sur President. Mela, l ewwel nett nixtieq nilqawek lill-Lord Harrison li żjed membru tal-Parlament tar-Renju Unit li huwa favur l-Unjoni Ewropea. il prezenza tiegħu hawnhekk tefasizza sa fej dan din il-konferenza ta' artiklu 13 tilqa u hija miftuħa għaliex Renju Unit ma firmax il-pat fiskali, iżda jina xorta għadda nishtiq nirringrazzja l-Lord Harrison għal kliem favur l-Unjoni Ewropea. Għandi tlet kommenti minna ħatijaj. Dwar il-pat ta' tkabbiru stabilita, forsi memx bizzejed distinzjoni bejn l-investiment u il-funzjonament. Nista' nara li l-emmulaw għankunu qegħdin immorru għal xi forma ta' kreditu li ħatkun qed tingħata minn eh, ċertu eh, negozji biex ikun hemm dekonsolidazzjoni tal-kontijiet pubbliċi. Ma nafx hekk din ix-l-aħjar soluzzjoni, forsi aħjar naħsbu dwarha. Issa meta niġu għad-deċiżjoni u kemm ħaddumu l-affarijiet biex isiru, Għawek ovvjament nitkellem soġġetta għall approvazzjoni ta' Roberto eh, Gualtieri, il-ċermen tal-Kumitat Ekon, Iżda ħna ħakunu qegħdin nistabilixxu l-bażi legali kemm jista' jkun malajr għaliex huwa ċar li d-dinja xi ħaġa eh, urġenti. Id-dinja timxi brata maġla llum il-ġurnata. U ħafna drabi meta rridu nieħdu deċiżjonijiet fuq livell Ewropew naraw forma ta' inerzja li twassal għal ħsara għall azzjonijiet li nkunu qegħdin nippruvaw nagħmlu. Għalek inħedġiġna li nimxu l-qoddim kemm jista' jkun malajr sabiex nagħtu lill-Kummissjoni strument legali li teħtieġ sabiex dan il-pjan innamluħ realta. Biex nagħla nixtieq ngħid li s-suċċess jiddependi wkoll fuq riformi strutturali li jridu jagħmlu l-Istati membri. Għaliex jiena għandi dubji tiegħi jekk il-pjan ta' Juncker jistax ikun effettiv meta r-riformi strutturali ma jkunux twettqu. U għaminnu li hemm ħafna SMEs li qegħdin ibatu biex jirnexxilhom jiffinanzjaw lilhom infushom. Iżda fejn hemm profittabilità, il negozji sors is-soltu jsibu sorsi ta' finanzjar li jridu. Għalhekk hemm bżonn li r-riformi jiġu implementati f'kull stat membru biex nassiguraw il-kompetittività tan-negozji. u ikun biss dakinar li il-pjan ikun effettiv, aħna għanna bżon kompetitività sabiex nixprunaw it-skabbiru nħol olimpijgi. Dawk il-kommenti tijaj, grazzi. Grazzi ħafna. Nissur għatwa. Issa nkomplu bid-diskussjoni tagħna jekk iġobkom taqbżux iż-żewġ minuti li kienu ġew deċiżi mill-Presidium ħajkonna tlet parlamentari mill-parlamenti nazzjonali u mbagħad MEP, u mbagħad neħdu ċiklu ieħor, u mbagħad il-panel li wieġeb. Mela, naddu senatur Guerreri mill-Italja. Naddu l-kelma lilek. Grazzi ħafna, Sur President. Jena naqbel mal-kellima li biex nerġaw innidu nikkonsolidaw il-kupru b'saħħtu fiż-żona tal-Unjoni Ewropea investiment fuq medda medja u medda twila ta' żmien, investiment pubbliku u privat, fuq firxa sieħa ta' set noqsma u affarijiet kruċjali u dawn jistgħu jiġġeneraw ejjun ġodda ta' tkabbir kemm għal dik il-mija domanda u l-forniment. Għalhekk din il-kwistjoni ta' investiment fuq medda medja u medda twila ta' żmien mhix xi apparat temporanju, din hija xi ħaġa li għandha tiġi konsidrata bħala ħaġa strateġika għal ġejjieni tal-Unjoni Ewropea u żona euro. Iżda hemm kundizzjonijiet speċifiċi sabiex ikonna ftehim ta' investiment eh, ġdid b'suċċess bħal dan li qed jiġi proposta, Qed semmi żewġ proposti, żewġ nejn iż-żewġ żewġ kundizzjonijiet l-ewwel id-daqs tal-pjan ta' investiment għandu jkun kbir biżejjed sabiex ikollu impatt ekonomiku sinifikanti. Bħalma nafu, il-tnaqis eh, tal-investiment huwa ta' madwar minn 150 sa' 350 biljun euro fis-sena mill-kriżi, jiġri dan huwa ħafna ikbar mill-pjan li qed jiġi propost li bħalma nafu fi xenarju l-aktar ottimist jista' jkun ta' madwar 100 eh, jew 105 biljun euro fis-sena. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija din. Dan huwa fond ta' investiment intelligenti ħafna minn perspettiva finanzjarja, iżda bħala miżura ekonomika hemm riskju qoli ħafna li fil forba preżenti mhux ħajaħdem bħala eh, xprun ekonomiku. Tini net jina naqbel li huwa importanti ħafna li konna studju eh, tekniku eh, ta' qabel investiment fuq livell ekonomiku imma sabiex ikonna pjan effettiv għandna bżonn ta' strateġija ekonomika u politika ġenerali. U jina mhux qed nara din l-istrateġija Kif nistaw niġbdu li xurxin eh, dan il-pjan ta' investiment mal pjanijiet l-oħra fuq livell tal-Unjoni Ewropea? Hemm bżonn li konna miri anka fuq livell politiku ekonomiku. L-istudju tekniku għandu jkun prekondizzjoni u mhux l-unika studju li ħajkun hemm, l-unika skrutinju li ħajkun hemm, għax inkella it-tedida hija li l-irkupru ħajibqa baxx. Grazzi. Grazie. Grazie Eh, la prossima orateur et eh, Madame Orua. Grazie ħafna issa l-kellima li mis hija eh, Signora Orwa mill-Assemblea Nazzjonali. Grazzi ħafna, Sur President, jina nishtiq nirringrazzja li l-ek tal-li organizzajt din il-riflessjoni fuq dan il-ftejm il-ġdijt Ewropew. Jina jidir li li kienem ħafna taħdidiet dwar li nerġaw eh, niksbu il-fiduċa tal-investituri u anka ta' ċittadini. U palma għal President Schulz, il-GDP mhuwiex l-unika benchmark irridu nżidu indikaturi oħra, benchmarks ambientali, soċjali u fl-ewwel eh, qari l-Assemblea Nazzjonali adottat il-kriterju għall-indikaturi eh, tal-ġit. Iż-żieda eh, fil-faqar madwar l-Ewropa issa hija aktar ila aktar minn sena u l-ekonomija soċjali trid ukoll tkun parti mill-kalkoli tagħna. Ejja nerġgħu naħsbu dwar l-idea li konna minimu eh, sabiex nejnu l-nis li jitlu lura fil-dinja fil tax-xogħol għax inkella l-pjan e, ta' Juncker mhux ħajkun dak il-pjan li ħajkun soluzzjoni għal problemi kollha tagħna li qed naħsbuh, issa fuq il-pjan ta' Juncker. Il-kriterji ta' għażla. Kummissarju, grazzi tal-li tajtna eh, informazzjoni dwar dan, l-affarijiet għadhom mhumiex ċari biżejjed jew sempliċi biżejjed biex aħna nkunu fiduċjużi dwar dan l-effett ta' leverage Il-fond għandu mandat ċar iżda ma l-mekkaniżmi ta' kontroll? ċinija l-garanzija tal-iskrutinju demokratiku l-birħ għalunna li għanna bżon ta' gvern Ewropew. Il-President Juncker għallina dan iżda għanna bżon ukoll ta' supervizjoni demokratika li tiġi eżerċitata mill-parlamenti nazzjonali. U din miex ħaġa ċara minn pożizzjoni tiegħi u jidirli li fuq il-qafas ta' kofinanzjar għad mannix bizzejiet sabiex nkunu nistaw naraw l-istati membri xħajkunu jistaw jamlu. U li ma dispozizjonijiet għanna fil-liġijiet sabiex nassiguraw li kunem modi ta' kif ikonna e, korrezzjonijiet fil-patta stabilita u tkabbir. Jekk tini tweġibiet e, nkun kontent. Issa, mela, il-kollega li jmiss mill-Svezja. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixtieq naqbel ma' dawk il-kellima li fukaw fuq innovaturi fl-Ewropa għaliex huma irridu joħorġu bl-investimenti fl-impjigi ġodda li aħna lkoll nixtiequ. Rridu namluwa aktar sigura u aktar sempliċi li inti tkun investitur u innovatur fl-Ewropa, anka jekk politikament hija diffiċli, għaliex huwa faċli li naraw Flima direzzjoni rridu nimxu li tkun aktar faċli, irħas u aktar effettiva, għanda tkun aktar sempliċi, partikolarment mal-SMEs, rridu nirrevedu sistema ta' tassazzjoni u kol. Palissa ħafna innovaturi fl-Europa li għandhom wis taxxi tħallsu wis taxxi għalhekk irridu neħilsu mill-ostakli għal kummerċ kif ukoll għadħul u għall ħruġ mis-swieq tagħna u hemm ħafna imprenditturi fl-Ewropa li jsibuha diffiċli ħafna mhux impossibbli li jibdew kumpaniji ġodda. Imżon li fukaw ukoll fuq il-ħolqin ta' impjiegi ġodda u mhux insommu l-impjiegi ta' qabel. Dejjem hija taħsara lil ekonomija jekk inti tuża is-sussidji biex iżżomm impjiegi qodma li m'għandhomx ġejjieni mhux hekk tista' timxi l qudiem Irridu nħarsu lejn ir-riformi strutturali Kien hemm min tkellem dwar kundizzjonijiet aħjar għal kumpaniji fiħdan il-pjan ta' investiment. Jiena u oħrajn inħossu li hemm bżonn nifukaw aktar fuq din il-kwistjoni u hawnhekk fejn il-Kummissjoni il-Parlament Ewropew verament jistgħu jixprunaw l-Istati membri. Grazzi. Ali, and uh, Grazzi. Signora l-Onorevoli Oli, un bat Grazzi, President. Wara ħafna snin ta' domin grazzi għall isforzi ta' Sur Juncker nistaw namlu rapportaġġ ta' pjan ta' investiment reali li ħafna minnu mistenni jiġi finanzjat mis-settur privat Wa minnu li l-pjan ta' investiment huwa żgħir wisq biex jagħmel tajjeb għal nuqqas ta' kapital u investiment pubbliku privat, però hemm bżonn ta' miżuri oħrajn li indirettament waslu għal diffikultajiet għall ekonomiji tal-istati membri fil-awġ hemm xiri ta' bonds ta' 60 biljun euro fix-xar l sejjaħ QE quantitative easing li jistajjejn għal dan. Għal daqstant jista' jkun hemm stimolo addizzjonali għal eh, kabbir ta' produzzjoni fl-Unjoni Ewropea. Però fuq il-pjan ta' investiment nixtieq kwistjonijiet oħrajn jiġu ċarati. Palma tafu l-iktar parti importanti tal-pjan hija l-finanzjament tal proġetti fiħdan l-ekonomija reali. U għalhekk finanzjamenti għandhom jaslu għal proġetti viabli, valur miżjud reali għall-Unjoni Ewropea u għall assu soċjali ekonomiku Ewropew. Għandhom jistimulaw investiment privatu pubbliku għall impigju u it-kabbir fl-Ewropa. Nafu li hemm diffikultajiet u għalhekk irridu naraw kif ħansibu selezzjoni tal-proġetti imma wkoll il ħarsien tal-proġetti dal-prinċipji bażiċi tal-proġett biex bekk il-potenzjal nilħuh u niżviluppawh fir-realtà. Hemm żewġ approċċi għal dan f'dan il-każ. Jew appoġġ b'investiment fl-infrastruttura, riċerka u l-iżvilupp, jew inkella l-appoġġ għal proġetti żgħar implementati fil-livell lokali b'numru ta' SMEs. Lil minn hekk nixtieq nisħaq li nemmen bisħieħ li rridu nagħmlu dak kollu possibbli biex niżguraw li l-ebda stat membru jew pajjiż jitħalla barra mill-ambitu tal-pjan ta' investiment. Irrispettivament tal-proġett ikun xikun hemm bżonn ta' proċessi kollha meħtieġa biex bekk nagħtu tweġiba għal din il-mistoqsija. X'inhuwa il-mod kif x'inhu l-mod kif ħajġi implementat il-pjan ta' investiment? X'riżultati jista' joħroġ minn dan biex inżidu l-impjiegi speċjalment fil-perjodu tal-implementazzjoni tal-pjan. Naħseb li dawn il-mistoqsijiet huma importanti u għalhekk irid ikun hemm tweġiba għalih li juru kif u meta nistgħu niksbu l-affarijiet li rridu niksbu b'dan il-pjan, xi sforzi rridu nagħmlu biex bekk namslu għar-riżultati. Gusek ċekosek ante Mr. Sasir Niskas. Sur Miss Slovenia. Slovenja. you, jużbaħ. Grazzi, President. l Slovenia, kienet żviluppat stabilta ekonomika u finanzjarja imma mbagħad ndunajna kemm huwa importanti li ninvestu biex bekk nużaw effettivament il-finanzi Ewropej disponibbli badna triq ta' tkabbir ekonomiku u konsolidazzjoni fiskali u għalhekk ir-Repubblika ta' Slovenja tixtieq tappoġġa l-pjan ta' investiment. Speċjalment fid-direzzjoni li sħaqna fuqha diġà. Irridu naħsbu dwar l-Istrateġija Ewropea fejn il-miżuri kollha u riformi strutturali kollha fejn se jwasluna, dak l-importanti, u għalhekk inħossu li wieħed mill-vantaġġi l-nin huwa li niġmaw dawn il-miżuri kollha flimkien u niddirezzjonawhom lejn għan komuni. Waħda mill-lati pożittivi ta' dan il-pjan huwa li mhux biss itejjeb il-mezzi finanzjarji m'għandux jaqsam ukoll ma' miżuri tekniċi u finanzjarji. hemm ċentri ta' konsulenza ma xorta waħda diffiċli ngħidu li għadna ma definixxinejx l-istruttura tagħhom il-mod kif ħajkun hemm finanzjament għaliex diġà għandna strutturi bħal dawn u ma rridux nirdupjaw ix-xogħol. Għalhekk jekk noħolqu ħabb ta' konsulenza ġdid irridu nisħu dwar l-importanza tal-Banek Nazzjonali tal-Iżvilupp u rridu nisqu kol fuq l-aspetti kollha li bdew jaħdmu tajjeb f'dan is-settur. Nixtieq ngħid illi il-kriterji għall-approvazzjoni ta' dawn il-proġetti m'għandhomx jiddiskriminaw l-istati membri iż-żar. M'għandux jipparalizza wkoll dawk l-istati membri fejn l-istrumenti finanzjari primari għadhom ma ġew żviluppati kif suppost. Irridu nappoġġaw ukoll il-fatt illi dawn il-miżuri għandhom jintużaw komplementarjament għal miżuri diġà eżistenti. Għalhekk nixtieq nixbdilkom l-attenzjoni għal fatt illi il-kontributi nazzjonali li jistaw jintrabtu mal-deficit nazzjonali nħossu li għandu jkun punt li nqisu biex bekk ikun hemm kofinanzjament anke fuq il-livell nazzjonali. Grazie. Il-rappresentant tal-Litwanja, Signora Kalekan, jek josbok. Grazzi. President, niftakru minn żmien l-iskola mill-lezzjoni tal-fizika liġi tal-enerġija. L-enerġija ma tebx tbiddel l-għamla tagħha u l-istess liġi nistgħu napplikawha għall-ekonomija li jfisser li l-flejjes u l-proprjetà ma jebux jibdlu biss il-minbu tal-liħor fej ħajaddu. U għalhekk wieħed fil-mija biss tad-dinja huma l-iktar onja u dan in-nies qed ikomplu jiżdiedu jżidu il-proprjetà tagħhom u jżidu il-toqol tabutom. Għalhekk il-pjan ta' investiment ta' Juncker jipprovdi għal 5 biljun euro li jistgħu jittieħdu mill-Bank Ewropew għall-investiment. 16 biljun ser jittieħdu mill-Budget Ewropew u biex natteraw investimenti privati ħajkun hemm 300 biljun euro. Dak is-semma Mant Juncker dik kienet lajta tiegħu aħna nappoġġawha, speċjalment jekk ħanżidu l-fondi Ewropej b'dan il-mod ukoll. Iżda l-anijiet tagħna għandhom ikunu dawn li ġejjin. M'għandhomx ixekklu l-anijiet ewlenin tal-budget Ewropew. L-anijiet tal-Istrateġija l-Ewropa 2020, il-programm Orizzont 2020, il-Faċilità Connecting Europe, CEF, kif ukoll irrid ikun hemm nefqa li tkun immirata mar-riżultati, speċjalment meta nqisu l-fatt illi mhux biss il-1 fil-mija tal-popolazzjoni u ma l-aktar onja qed jistennew il-fondi imma l-bqija 99 fil-mija qed jistennew bħal ruf tal-purgatorju dawn il-fondi u għalhekk irridu noqogħdu attenti għalihom ukoll. Il-President. Grazzi, Signora Keller. Imbagħad, Sur Sofhauser wara. Il-panel imbat ta' titweġibit, u naddu ngħaddu round li jmiss ta' kellima. Signora Keller. Aziz President, jina Fabien Keller mis-Senat ta' Strasburgu, mis-Senat Par Parigi imma jena minn Strasburgu jien ġej mill-belt ta' Strasburgu fejn hemm is-sede tal-Parlament Ewropew. U għalhekk vera kuntenta li issa qiegħda f'imiċiklu ġdid dak ta' Brussell. Il-koll nilqaw il-pjan ta' Juncker li għandu l-intenzjoni li nidim il-ġdid l-investiment privat u pubbliku. Ħafna kollegi qalu illi mixjin fid-direzzjoni tajba biex noħolqu l-impjiegi u jien nixtieq inżid li b'mod partikolari Rridu noħolqu mhux biss l-impjiegi imma nagħtu tama ġdida liż-żgħażagħ Ewropej. Madanakollu għad hemm moqsma li għandna nkomplu niċċaraw. Is-saħħa tal-effett multiplikatur nibdow nitkellmu dwaru meta narawh jitwettaq il-font għal-semestru Ewropew għal-2015 irrid jiġi dokumentat, irrid naraw ser niksbu, anki riżorsi propji irrid ikollhom effett multiplikatur fuq il-volum ta' kreditu li jiġi sborsjat. Imbagħad irridu ikonna numru ta' proġetti li jitwaqfu grazzi għal dan il-proġett. It-tieni kwistjoni hija l-kontributi mill-Istati membri għadu mhux ċar kif il-finanzjament ser iseħħ Però jekk inħalluh barra mill-kalkolu tad-deficit ħaġa sabiħa, ma issa rridu ngħaddu mill-klim għal-fatti, rridu naraw l-affarijiet miktubin nisbet fuq abjad. Jista' jkun hemm proġetti żgħar, pereżempju fid-dinja tar-riċerka, l-universitajiet ukoll li dawn se ngħidulhom ħajkunu setturi innovattivi ta' potenzjal għoli wkoll. Imbagħad, is-selezzjoni tal-proġetti X'inhu rwol tal-Istati Membri f'dan kollu? X'inhu rwol għal fond? Dan il-fond kif ħajġi organizzat? Is-Sinjura Ferreira semmit il-kalkolu tar-riski. u anki l-effett tal-leverage li huwa parti minn dan kollu. Ir-riskju u l-leverage huma marbuta ma' xulxin. Grazzi. Grazzi, Signora Schofferhauser. Grazzi, jina u koll minn Strasburgu, ġifirittini kellim wahda wara l-oħra li qed nitkellmu f'dan l emiciklu Jina nemmen illi il-pjan ta' investiment hekk kif inhu ser jaħdem għal bosta raġunijiet. Aħna rridu noħorġu mir-reċessjoni mill-kriżi tal-euro. Iżda dan kien ifisser li kien ikun hemm investimenti fil-pajjiżi li għandhom deficit strutturali kbir U għalhekk il-kwistjoni li ninvestu f'dawn il-pajjiżi li għandhom deficit strutturali hija xi ħaġa importanti ferm. Inkella kull ma ħanamlu għali nirdu nirdupjaw il-qatt f'dawn il-pajjiżi u nkomplu nżidu l-kriżi u nkissru iż-żona euro jekk ħan enfasizzaw fuq id deficit strutturali u namlu tajja palih, ifisser li tikollok il-proġetti li mhux neċessarjament ser jaħdmu forse l-aqwa mod huwa li ninvestu fl-ekonomija favur l-ambjent u fl-istess ħin għandna bżonn biżejjed flejjes disponibbli marbuta mhux biss mal-kapital u mal-leverage imma flejjes li jkunu memuża mal-quantitative easing. Mhux biex insalvaw il-banek u biex nixtru d-dejn minn pajjiżi oħrajn u naraw kif ħajkun hemm flejjes li nqas nafu minn fejn jkunu ġew l-ewwel qabel kollox, imma rridu li ninvestu fi flus li fl-aħħar mill-aħħar ħajwaslu għar-ritorn fuq l-investiment. Għandna l-Kes Depot fi Franza dak iż-żmien li rnexxinna biha konna ġrajiet ta' suċċess, ġifieri għandna eżempji tajbin, imissa din id-darba li feġġet il-kriżi m'għandniex dawn it-tip ta' affarijiet u għalhekk id-dispjaċina. Jekk musser ikon investiment enormi fil-pajjiżi li għandhom deficit strutturali kbir, musser naslu mkien. Kieku konna namlu dan tajjeb wartu żgħar, imma kien ifisser li kellna bżonn proġetti madwar l-ekonomija favur l-ambjent. Hemmhekk hemm l-ispazju fejn nistgħu nikbru, però m'hemmx daqshekk fiduċa jew laqqas regolamentazzjoni hija kwistjoni li ninvestu fil-pajjiżi li għandhom deficit strutturali enormi. Aħna mhux qed nagħtu tweġiba dan u jidher li swieq milli jidher mhux se jkun interessat lanqas għal dak li qed ngħidu. Nibdew bis-Sur Moltover li jrid jitlaq dal-waqt, u mbagħad il-Kummissarju Moskovici u mbagħad is-Sur Jean Artois. Grazzi, President, l-ewwel nett fuq id-daqs biex intikom indikazzjoni aħna ovvjament fl-imkien mal-Kommissjoni u l-Istati membri tlabna dwar il-potenzjal U fil-rigward dan din il-lista famuża ta' proġetti li tajt li huwa 1.13 biljun euro aħna flejna dawn flimkien mal esperti li potenzjalment ser jitwetta fi żmien ħames snin li ġejjin. U id-basir tagħhom huwa ta' madwar 500 biljun li jfisser li 315 biljun ma tantx huwa l-bot bħala ċifra għal dak li rċevejna mill-Istati membri. Dak l-ewwel punt. It-tieni, huwa parti mill-investiment għaliex il-xogħol tas-soltu tal-EIB ħajt sokta qed nitkellmu dwar volumi addizzjonali mill-fond ta' Juncker u ma ninsawx ukoll l-investiment pubbliku huwa r-riżorsa ewlenija tal-attività ekonomika fl-Ewropa issa anke fil-futur. Għaldaqstant għandna nibdew minnaw bħala punta tluq u mbagħad niġmaw l-esperjenza. It-tieni, nistaqsikom tagħmlu distinzjoni ċara bejn il-mistoqsija li huma li ma setturi huma eleġibbli, ġifieri trasport, l-infrastruttura, l efficienza tal-enerġija, l-enerġija li tiġġedded, l-infrastruttura soċjali, affari bħal dawn, u mill-banda l-oħra x'inhuma il-mod x'inhuwa l-mod kif jiġu mażula l-proġetti. Hemm differenza kbira u għalhekk nistidnkom tikkonsidraw x'ser jagħmlu investituri privati l-istituri privati jkunu attratti biss jekk l-affarijiet nagħmluhom bil-galbu bis-serjetà minn professjonisti li ovvjament li hija l-kapaċità tal-Bank Ewropew għall-Investiment, l-EIB. Għaliex il-proġetti rridu jkunu għaqlin fuq livell tekniku bankarju jkunu jaħdmu kif suppost. U din hija kwistjoni ta' importanza ewlenija. It-tielet għandna tliet pilastri u jekk joġobkom ħudu dawn it-tlet ferat in konsiderazzjoni. Nafu li mferra li tkapri startups, il-kapital ta' riskju, business angels, mikrofinanzjament, sal-finanzjament tal-innovazzjoni permess tal-IAF u l-innovazzjoni fil-kooperativi l-kbar permezz tal-EIB. Għanna mbagħad it-tieni fera l-innovazzjoni stess fejn aħna nistgħu nieħdu riskju ola għaliex għandna l-ewwel garanzija f'kas ta' telf u għalhekk nistgħu nixprunaw investiment addizzjonali f'innovazzjoni. Mbagħad fl-infrastruttura mhix kwistjoni ta' rabtiet klassiċi imma anke l-ICT, l-infrastruttura soċjali wkoll. Tinsewx ukoll it-tielet fera li hija l-ħab ta' konsulenza. Fuq hekk ċari għanna integrazzjoni u koll tal-servizzi eżistenti ta' konsulenza, pal per eżempju Jaspis, manki l-esti fl-imkien mal-Kommissjoni nżidu l-ambitu u l-kapacità tal-konsulenza li xet naraw li specialment fi strumenti finanzjarja ħtieġa kbira anke minn bosta stati membri. Fuq il-multiplikatur, kifet huwa tbassir li huwa bbażat fuq esperjenza tagħna konservattiv pjuttost u aħna lesti niddiskutu dan fid-dettall. Kollox jiddependi u hawn ċardaqs il-kristall L-ewwel nett fuq leġiżlazzjoni per se għaliex il-kwalità tal-garanzija hija kwistjoni ewlenija li IB u tiddependi wkoll ħafna fuq il-kwalità tal-prodotti, tal-proġetti għaliex imbagħad tkun tista' tiġbed l-investituri privati. Dawn huma l-elementi ewlenin li aħna qed naraw għall-multiplikatur. Imbagħad għal lat reġjonali għal EIB nixtieq niċċara l-affarijiet li huma l-ħames pajjiżi ewlenin tal-attività korrenti Spanja, l-Italja, Franza, Polonja u l-Ġermanja. Taw kuma, u tistaw taraw li aħna attivi u kol pajizi li semmejtu dan l-axar u aħna attivi u kol fil-pajizi li nsabu taħ program. L-axar punt li huwa utli għalina u kol huwa li dan kollu ndaħlu fi stampa ikbar. Naqbel ma dawk li jridu jitqisu li jridu nqisu dan l-affarijiet bħala parti mill-istrateġija, pereżempju l-inizjattiva ta' swieq tal-kapital huwa element ewlieni ta' dawn l-istrateġiji komprensivi. Għaliex biex inkunu attraenti għas swieq tal-kapital fl-Ewropa, fl-istess ħin nkunu qed nittiraw l-inizjattiva ta' Juncker. Għaliex dan kollu irridu narawh bħala viżjoni komplessiva. U għalhekk Aħna fil-Parlament Ewropew u fil-Parlament Nazzjonali rridu nisbdu ħabel wieħed u għalhekk il-Bank Ewropew l-Investiment lest jimxi spalla ma spalla magħkom biex naqdu rwol tagħna imma għandna bżonn pedamenti regolatorju afas sot għal pjanta Juncker u rridu msiħba professjonali kemm fuq il-lat pubbliku fuq ukoll privat. Biex bekk konna l-aqwa proġetti possibbli mażula, dizinjati u implementati. Dak li għanna bżonn. Grazzi. Grazzi, Sur Molterer. Grazzi, issa l-Kommissarju Pier Moscovici, jek joġba. Presidente della banca, M. Moltrer, Grazzi, il vicepresidente President tal-Bank eh, ta' investimenti wieġa pal ħafna mistoqsijiet illi tpoġġaw lilna l-ewwel ħaġa fuq dwar ir-riskju li l-investimenti mhumiex biżejjed. Dinja mistoqsija li toħroġ mm, fost in-nies li għandhom dubju fuq il-pjan Juncker. U nista' ngħidilkom imma illi meta bnejna dan il-pjan il ta' investiment mal-bank mal ħadna e, in konsiderazzjoni il sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea u fl-Istati Membri. Jina konvent li dini dan huwa pjan realistiku li jista' jsir imma hemm xi żewġ affarijiet li nixtieq ngħid. L-ewwel, l-ewwel net. Huwa minnu li se jkollna e, effett Eh, eh, ta' xprun u għanna pjan li għamela possibli jkollna dan il-leverage effect. U jina naħseb li eh, l-informazzjoni mill-IB hija assikuranti, ovvjament rridu nibqgħu nimmonitorjaw fil-Parlament Ewropew u fil-Parlamenti Nazzjonali tridu tamlu dan intom u jinnaħseb li importanti li ħad tkun izzet minn 50 biljun euro imma huwa pjan illi huwa għal perjodu qasir ta' żmien qed nitkellmu fuq apparat ta' sitt u nittama illi fil-fiduċa li jista jkollna eh, fil-biljuni kbir kbar ta' euro u l-lin minun nispera li jkun ta' suċċessu kif għal Juncker. Allura mbagħad nistgħu nissuktaw nkomplu b'dan il-pjan. Forsi għal 10 snin, 3 biljuni, eh, eh, miżju da' kull sena. Dan huwa forsi l-ewwel stadju, l-ewwel pass Mbagħad meta niġu għall-għażla tal-proġett forsi ħadd ma tkellem għal dan, il-proċess ta' selezzjoni ħajkun trasparenti u di u ħajkun hemm task for inkarigata minn dan. Jiena nixtieq ngħid hawnhekk li l-ħaġa li rridu nagħmlu hawnhekk huwa li nassiguraw illi dawn l-investimenti eh, immirati u addizzjonali li qed nitkellmu fuqhom bikjarifika fid-dettall iridu ikunu evalwazzjoni eh, tal-pjan tal, u kif għal numru, għalu numru minnkom li aħna rridu nieħdu kont nikkonsidraw ta' diffikultajiet ta' dawk il-pajjiżi li qegħdin f'sitwazzjoni mill-iktar mill-ar sitwazzjoni meta nevalwaw. dak li għalit il-Komissjoni huwa u għandu japplika għal dawk il-pajjiżi li għandhom bżonn jiżviluppaw u mhux dak li l-oħrajn ma naħseb li hemm xejn ħażin f'dan għax jekk aħna għax inkella ma kienx ikollna patt ma kienx ikollna riforma, inċentiva riforma dawk il-pajjiżi li qegħdin fis sezzjoni korrettiva iridu jikkorreġu s-sitwazzjoni tagħhom biex bekk ikunu fis-sitwazzjoni korretta strutturalment ma fl-istess ħin iridu niftakru illi Dawk il-pajjiżi li għedin fi kriżi li jridu jissuktaw jimmodernizzaw l infushom permezz ta' fondi ta' struttur, fondi strutturali u jridu jassiguraw li anke jridu nissiguraw li anke hemmhekk li għandna l odot neċessarji għal proġetti ikun ridikolu li l-ewwel noqogħdu niffokaw fuq ekonomiji li huma b'saħħithom waqt li nħallu mal-ġemp il-pajjiżi li huma f'diffikultà bħala politiku kieku kont nippretendi l-esperti ma jimxux b'daw f'daw il-linji. Issa meta niġu għall-impatt għal fuq l-impjiegi dan il-pjan ħaj jistimula tkabbir u l-impjiegi fl-Ewropa. Naf li din saru diġa għavel evalwazzjonijiet u ma pjuttost eh, ottimisti u solidi, ovvjament rridu noħduhom eh, eh, rridu nikkonsidraw daqsxejn kif saru. Imma l-evalwazzjoni t-tissoktaf ta' dan il-pjan minnaħat tal-Komissjoni Parlament. Għaxek ma narawx bizzejt investimenti jew impiegi li jikbru jew tkabbir ma nistawx nibqgħu ngħixu eh, f'Ewropa li għandha inqas minn wieħed fil-mija tkabbir tkun ħaġa ridikola. ma ridikoli koll l-inegwaljanzi u rati tal-qatt. Jekk l-Ewropa trid tibqa teżisti hemm bżonn li naħdmu fuq dan u inti jekk tittoħloq bank ta' investimenti illa li xed tħares sej il-futur, trid futur sod. Il-kellimni jmiss. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes... Grazie, ħafna, Sur President il-Parlament Ewropew bħalissa qiegħed jeżamina la bosta leġislazzjoni li tagħti l-bażi legali għall-implementazzjoni tal-pjani jekk imsejjaħ Juncker. Id-diskussjoni ta' dal-għodu kienet interessanti ħafna biex aħna nifmu u tħassib, nisimaw u tħassib ta'kom il-kwistjoni li qed tqajmu u jekk joġobkom kunu żguri li qed nikkonsidraw dak li qed tajdu li rrid niddikjara b'mod iktar speċifiku wa dan. U li dak li hu essenzjali din il-pjan huma l-garanziji li jridu jiġu adottati mill-Parlament Ewropew. Dawn il-garanziji jeħtieġu eh, riżultat ta' krediti fil fil-fond ta' e, e, flefsi u dawn irridu jidħlu fil-programmi li huma parti integrali tal afas 2015-2020 u hemmhekk qegħdin nieħdu e, kont un poġġu lura 150 minħabba il-fattur ta' multiplier. Allura, it-tama tiegħi hija li din il-garanzija ħaġġib it-tip ta' fiduċja li għandhom bżonn investituri. Dil garanzija teħtieċ il-fondi biex ikunu fl-idejn peress li t tirrappreżentaw il-Parlamenti Nazzjonali kom ngħidilkom kom illi il-Kummissjoni kienet qed e, e, ilha tiffaċċja e, kontijiet mhux imħallsa għal ħafna snin u l-parlamenti nazzjonali kienu in, kien ma tantx riedu li jgħatu l-odot neċessari biex jitħallsu dawn il-kontijiet u nixtieq nitkellem fuq ir-riċerka dwar mistoqsija dwar riċerka aħna nix pożizzjoni li nisselfu fi kliem ieħor ma nistgħux nużaw fondi ta' investimenti strateġiċi u għemnek irrid tkun attent ħafna verament attent biex inti ma tħallix ċerti laboratori kisaħu biret, e, e, Reċentement il-tqajt maħħom u rridu nħarsu lejn, ovvjament rridu nħarsu lejn il-postijiet. Imma spett li għamela possibli għal dawk il-pajizi Illi għandhom bżonn infrastruttura biex e, e, e, jirrispettaw u jwieġbu għat u jkunu żgur li jistgħu jikkompetu biex tkabbir u impjiegi jirnexxu. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmess il-President issa Nassur Donnelly mill-Irlanda u għanna onorevol membru mill-Belġu biex jiprepara. Isur Donnelly mill-Irlanda, grazzi ħafna ċer kien hemm ħafna attenzjoni llum u l-bieraħ fuq it-kabbir u l ħol ta' li ovvjament huwa importanti. Iż-żewġ ħodot li qegħdin niddiskutu l-bieraħ u llum huma il-fond strateġiku u l-ieħor li jaħdmu flimkien il-Bank ċentral, l-ECB se jagħmel ħafna flus għall-investituri tas settur privat u li IB ħaj jitkellem ħaj jagħmel tajjeb fuq l-assikurazzjoni ta' dawn il-flus it-tnej jistgħu jwaslu għal tkabbir tal-GDP u l-ħolqien tal-impjiegi. U t tnej ukoll iwaslu għal għal iktar faċilitazzjoni ta' nuqqas ta' inegwaljanza. Forsi dak li jonqos mill pajjiżi l-iktar sinjuri jinżel bil-mod għal dawk il-pajjiżi l-iktar fqar u l-profitti nittamaw illi ikun hemm profitti għal, proprietari proprjetarji ta' kumpaniji kbar, eċċetera, u dawn ikunu eh, ikunu investimenti ikunu per definizzjoni profitti fuq eh, investimenti ta' proġetti u b'mod li illi illi ma jkun l-om fiduċja tal-privat. Allura l-mistoqsija li għandi hija din. Hemm xi mod kif nistgħu nużaw it-tnej iż-żewġ għodot biex aħna nixprunaw l-impjiegi fuq u l-ħolqien ta' impjiegi fuq meta ta' żmien medju twil. Żgur li benefiċċji finanzjari ta' dawn l-għodot ta' politika ma jkunux eh, eh, ta' benefiċu biss għal pajjiż l-iktar eh, sinjuri kif koll dawk inqas sinjuri. U l-mistoqsija huwa dwar jekk hemm xi taxxa raġonevoli tista' ġi applikata għal profitt relata ta' biss għal daw iż-żewġ attivitajiet, l-attività tal icb u l-attività tal-EIB li tmexxi l-profitti. Iġifieri għandek intervent tas settur privat għal profitti minn privat allura nemmen illi jista' jkun hemm raġuni għal din it-taxxa biex tiġi applikata mbagħad forsi l-flus li, li aħna nġibu minn dit taxxa imorru għal investimenti eh, ta' struttura bħal pereżempju eh, enerġija, broadband, etc. Grazzi l-kellimni miss. Grazzi ħafna, President, aħna kontenti b'dan il-pjan ta' investiment għalla volja insaqsu membri ġew autorizzati biex jinvestu ma stess taħt is-six pack jiena naqbel mal-mistoqsijiet li saru dwar l-ammonti li friġ effetti sostituzzjoni, l-effett ta' sostituzzjoni meta niġu għal duplikazzjoni jew sostituzzjoni ta' proġetti, ma tħassi prinċipali tiegħi qed jgħid il-kelliem huwa dwar l-ambitu l-iskop ta' xinu l-an ta' dan, ta dan il-pjan ta' investimentu sul Muskoviċi tkellim iktar fuq il-miri u enerġiji riċikabli, riċiklabli, ecc. xorta nħossu li hemm daqsxejn asta mirar u jinnaħseb rridu nkunu ftit iktar preċiżi meta niġu għal kriterju ta' eligibilità u l-kwistjoni ta' impik u ultra importanti ovvjament li rridu jkun il-bidu ta' u mux eh, fin-nofs tal-lista biex jimbeda din biex timbeda din l-iskema. Anka kwistjonijiet ambientali huma importanti ħafna fil-kontest tal-konferenza ta' Pariġi u l-isfida ta' l-enerġija li tiffaċċa l-Ewropa. Allura nittama li x-xogħol jissokta u l-miri jkunu iżjed eh, ikunu iktar raffinati. Nixtieq nitkellem fuq il-kwistjoni ta' dan il-paġġ Il-pjan Juncker huwa dan il-paġġ ġdid tal-Ewropa imma jkolli ngħid li ta' Roosevelt kien hemm regolament finanzjarju wkoll u s-separazzjoni ta' mirik ta' koeżjoni u s-settur finanzjarju ma jistax ikollok pjan ta' investiment minn kol minn ma jkollok dan id-dimensjoni din id-dimensjoni ta' regolamentazzjoni tas-settur finanzjarju tibdel il-sistema bankarja biex ikun hemm investiment fil-ekonomija veri għandna bżonn koeżjoni soċjali il għaliex mingħajr din ma jkunx hemm fiduċja mill-konsumaturi u ma jkunx hemm investiment u l-ekonomija ma taħdimx. Grazzi l-kellim li jmiss. Is-sur Vestrunt. bok. Grazzi ħafna tal-kelma jina naħseb u importanti ħafna li kollna dan il-pjan ta' investiment u uh, għanna proċedura ta' eżaminazzjoni fil-Parlament Zvediż li ħajkollna bżonn biex aħna jkollna opinjoni mill-Parlament kollu. Aħna konna pjuttost ottimistiċi fuq għasissa, ma nistgħux ngħidu li m'hemmx punti ta' interrogativi fuq dal-pjan, hemm ħafna u rridu niffaċċjawhom daw id-dubji. Il-finanzjata dal-proġett sissa aħna ma smajniex xej fuq dat tip ta' budget xi ħadd irid iħallas għalih da u jisu ħatmu qed jitkellem fuq dan u di tħassibni għax il-Parlament Ewropew ovvjament jgħid li xi ħadd irid iħallas u mhux ħajkun il-Parlament Ewropew, il-Parlament Ewropew m'għandux flus imma tista tbiddel l-affarijiet u tċaqlaq l-affarijiet bil-budget il-ġdid u f'dal kuntest verament rridu nsaqsu il-mistoqsija. Meta jew pjuttost ħatisimaw dak li għandhom xiejdu l-parlamenti nazzjonali jew ħajkun il-Parlament Ewropew biss. Intom ħatisimaw x'għandhom jgħidu l-parlamenti nazzjonali? Mhux biss kwistjoni tal kwistjoni purament formali, tidu, intom tidu tisimawna, intom tidu tisimaw x'għandna x'ngħidu. L-Unjoni Ewropea mhijiex stat federali hija kooperazzjoni bejn 28 pajjiż differenti u intom tridu tirrispettaw dan, grazzi. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss is-Sur Garezenski mill-Polonja u e, onorevoli membru mis-Senat Franċiż biex jipprepara. Jiex do pewnej idei, uh, Grazzi, nishtiq nireferikom għal-ideja illi għadha ġiet proposta mill-President mil Artui Ferro. Artui għamel distinzjoni bejn il-membri il tal-Eurozona u barra minna il-membri tal-Eurozjonja irritu ikollha eh, seta qawwi eżekuttiv kważi gvern Dan il-kważi gvern fl-Unjoni Ewropea hija l-Kummissjoni u allura indur issa għal-President Tartuib mistoqsija ħajkonna kummissjoni eżekuttiva għall-Eurozone u x'tagħmel ħatamel il-Kummissjoni Eżekuttiv Ordinarja. L-idea mhix waħda ġdida għal-żona tal-Euro jingħad li rridu illi eh, eh, naqsmu il-Parlament fit-tnej, Parlament Ewropew għal-Eurozone u Parlament Ewropew eh, għal-pajiz il mhumiex fil-Eurozone. Inkella ma nsibux ekonomiji importanti bħal dik Svediża u tar-Renju Unit, allura ma nafx kemm jiena naqbel ma din il-qasma fl-Unjoni Ewropea aħna nemnu li dinja tri oħra li nistgħu naqbdu li twassal għall-istessan Jiġifieri l fragmentazzjoni tal-Unjoni Ewropea li hija rrieda tal-Euroxettiċi. Allura, ix-xena li tagħna il-President Artui twassalna l dan. Grazzi ħafna. U issa il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna sur President. Mela, fuq Did-diskussjoni ikolli ngħid li huwa wieħed interessanti ħafna fuq il-pjan Juncker, imma naħseb illi ħafna minn huwa pjuttost paradossiku hux għax aħna implementajna dawn pjanijiet ta' storita fuq Franza per eżempju u r-riżultat kien illi eh, illi jostakola l-investiment li jkun għaddej. U hemm mod ieħor kif isiru l-affarijiet Issa, nisma li aħna rridu kontributi mill-istati membri għal dan il-pjan għal fond ta' għandek 315 biljun għal dal-fond disguri di tajba imma il-mistoqsija jie minn fejn nsibu ta' kull flus. Mux sen, sigur nisselfu għom il-Bank Ċentrali Ewropew, għax dis veru jkun paradoss. Allura, li rrit nkun naf jien u xi pjan għandkom f'moħħkom x'in il-proċedura li qed timmaġinaw meta qed tagħmlu din il-proposta. Kif taraw l-istati membri biex jagħmlu jagħmlu tajja pal arwolijiet tagħhom u minn fejn ġejjin il-flus. It-tieni nixtieq ngħid illi naqsam l-opinjonijiet espressi Missur Artui, il-President tal-Komitat fuq il-Budgets, fuq il-ħtieġa wkoll li jkollna governanza qawwija b'Ministru full-time u teżor Ewropew għall-Ewropa. Imma l-moment aħna din ħafna l-bot minn da kollu. Hawnhekk qegħdin taqaw dwar l-artiklu 13 l-oġenda tal-lum, allura mistoqsija tiegħi hija kif se nagħmlu progress fuq l-implementazzjoni tal-istess artiklu 13 il-bira għandna smajna l-proposti mis-Sur Sarazan eh, mill-Ġermanja li għamel xi tlieta jew erba' proposti ċari biex aħna nimxu l-qoddim għall-implementazzjoni tal-artiklu 13 u jien naħseb illi aħna għandna niddiskutu dan. U noħorġu minn din il laqqa tal-lum biex ikonna ċerta idea x'għandna namlu. Grazzi ħafna lil kelliem u bissa l-kelliem huwa Susa from il-Portugal u s-Sinjora Gabriel Tur biex tipprepara biex titkellem. Għandek il-kelma. Grazzi ħafna il-livelli baxxi ta' investiment pubbliku ma jippermettux il-tkabbir ekonomiku b'mod sinifikattiv u sostenibbli. Hemm il-ħtieġ allura li noħolqu ċerti kondizzjonijiet biex ikun hemm żieda ta' investimenti. Fil-Portugal, il-politika ta' awstorità imposta mit-trojka waslet għal investimenti pubbliċi u privati biex jonqsu għall għall-iktar eh, livell bax 25 sena. Fl-istess ħin għanna responsabilità ta' 70% iżjed u dan ifisser iżjed mid-doppju ta' investimenti pubbliċi li eh, ma sarux. Allura l-investimenti pubbliċi huma verament niżlu l-isfel, mhux hekk biss, imma kien hemm kontrazzjoni fil-domanda interna f'dak li għandu xaqsam u l-politika ta' eh, austerita u l-konsolidament tal-budgets għamila possibli li daw l-investimenti pubbliċi u pubbliċi fil-Portugal edin fl-istess eh, livell bax f-25 sena. Issa eh, il tkabbir għadu ma jidirx u memx ċans ta' tkabbir għal-issa, ma tantx jider. Allura, issa ximis li it-trojka ħat issokta b'din il-politika ta' austerita' ovvjament hemm l-artiklu 13 ta' trattat tal-budget imma ovvjament dan qed ifixkel il-żieda fl-impjiegi u tkabbir imma impossibli li aħna naslu għal dawlaniet allura il portugallu huwa kondannat biex jistaġna ruħu u jkollna u issa ikonna il-problema kol ta' iżjed qatt u l-Unjoni Ewropea titniedi bidu għal dan proċess għal dan it-trattat, speċjalment biex infittxu biex nifavorixxu dawn eh, dawk il-pajjiżi li eh, kien ġew eh, imtaqli minn dan il-patt ta' stabilità u tkabbir, irridu nipromuovu tkabbir u nipromuovu l-ħolqien ta' postijiet ta' xogħol f'dawn il-pajjiżi Grazzi ħafna sal-kellim li jmiss il-Sinjura eh, Gabriela Kretu, un-bat il-Sinjura Helma Nepenus wara. Grazzi ħafna, ħbib, organizzaturi u il-kellima tal-lum tawna dozi tajba ta' eh, umorizmu eh, naqra traġiku. U ċertu sinċerità anka ma stennejniex meta smajna minn antvu l-ħna eh, autorizzati li nejxu f'ekonomija, nejxu f'suq. Aħna wek parlamentari nirrappreżentaw ċittadini Ewropej. Aħna forsi naqra antikwati, għaliex aħna nemnu li ngħixu f'soċjetà fejn eh, l-akkomodazzjoni, it-toroq, l-edukazzjoni, s-saħħa eh, u kif tappoġġa il-komunitajiet eh, huwa xi ħaġa li għandna nitkellmu dwarha soċjetà ta' suq diġà twerwirhom għalihom li jgħixu f'suq jew inkella li jgħixu f'ekonomija hija xi ħaġa twerwirhom. Imma sfortunatament ma nistgħux ngħinuhom biex jifmu għaliex għal ħafna minna wkoll hija ħaġa ridikola. U iva hemm din il-kummedja traġika meta qed nitkellmu dwar din dal-ftehim il-ġdid Ewropew in-New Deal. Ħbieb, meta eh, ħabbar il-programm tiegħu Roosevelt qal li fil-pajis irġilu nissa minn sija fil-filosofija politika tal-gvern ħarsu lejna għal gwida u għal opportunitajiet iżjed indaqs li kun jistaw jaqsmuhom fit-qassim tal-ġit nazzjonali. Jiena inwiet e, eh, ftejn ġdid għal poplu Amerika. U emmek għalaqt il-kotazzjoni. Darba ro Marx kzeb li l-istorja tirrepeti ruha. L-ewwel darba tkun traġedja, imma t-tieni darba tkun farsa. U jina nibżal li kellu raġun. U aħna insejna nżidu li aħna inwedu li ħanamlu ftejim ġdid għas-swieq Ewropej. Grazzi. Thank you. The next speaker. Grazzi ħafna, issa l-kelima li jmiss. Signor Helman Epenos u s-sur Helmut Markov mill-Ġermanja jitkellem waraja. Sur President, bazzikament aħna favur l-ideja ta' fond ta' investiment. Iżda aħna naqra kritiċi fl-Olanda. U l-fatt huwa li issa rridu nħarsu lejn il-proġetti eżistenti ejja naraw fej jista' jkollok proġetti innovattivi li jistaw kunu xaħġa ġdida u xaħġa differenti. U dan mbagħad iwassalna r-riċerka u l-innovazzjoni. U jekk tħares li proġetti hemmhekk, ikollok il-315 biljun euro. Daħnu huma ħafna ziet flus mill-li U l-punt huwa mbagħad dawn minn fejn ġejjin. U kif ħan organizzaw ruħna? Fid-dokumenti rajt li hemm nuqqas ta' ċerezza Jena ma naħsibx li rridu noqogħdu niġru wara nfusna. Il-proġetti jrid ikollhom ċertu supervizjoni u kulħadd irid ikollu ċertu distak kritiku. Jiena ovvjament favur, iżda hemm bżonn noqogħdu attenti ħafna għaliex hemm ħafna flus involuti hawnhekk. Irrid nvolvu ruħna fir-riċerka. Iżda fl-Ewropa kellna riformi u kena ftejim dwar id-deficit tal-budget u bħala eh, delegazzjoni olandiza rritnajt li fuq il-karta jidrus ħafna IVA investiment, ħafna eh, possibilità għal-fondi, iżda hemm bżonn ta' ħafna supervizjoni u sissa kien hemm ftehim fuq affarijiet oħra fuq il-politika tal-budget. U hemm bżonn nassiguraw li regoli li diġà għandna jiġu rispettati, grazzi. Grazzi ħafna. Issa is-sur Helmut Markov mill-Ġermanja u is-sur Kimo Sansi mill-Finlandja ħejjiruhu. Grazzi ħafna. Sur President. Kummissarju. L-investiment mill-budget pubbliku naqas reċentement ikunu li ma huma ir-raġunijiet Missa l-Kummissjoni ġejja biex tipprova tbiddel dan eh, ġviri parti mill-investiment b'garanziji. Inti ma taħsibx li jekk ikolli negozju, jekk negozju jkollu jistenna il-perspettiva eh, ta' profitt ma taħsibx li diġa edem kieku? Iġbi dawn huma proġetti fejn jekk inti tixtieq tagħmel profitt fuqhom. Irrid ikollok xi forma ta' garanzija pubblika għall-investiment privat. Til-mistoqsija tiegħi din. Il-bord tal-investiment se jkollu xi ħames jew sitt membri, ma jekk dan ikun il-każ, irrid ikun hemm argumenti ta' politika ekonomika fl-għażla ta' dawk l-individwi, ovvjament fl-istati membri, meta hemm eh, ambjent ta' politika ekonomika li tkun aktar b'saħħitha dan ħajġbet investiment u l-investiment mhux ħajmur postijiet oħra fejn m'hemmx l-istabilità tal-pjanar. It-tielet net, għalfej stat membru għandu jiddeċidi li jinvesti fuq dan il-bord jekk m'għandux seta ta' kodeċiżjoni dwar fejn ħajmorru mbagħad il-flus eventwalment għaliex ħajkunu biss kriterji ekonomiċi li influenzaw dawk id-deċiżjonijiet. Grazzi. Grazzi ħafna l-kellim li jmiss is-sur Kimo Sassi mill-Finlandja u issa nixtieq nitlob li sur Jorge Andersson biex ħejjiruhom l-Iżvezja. Grazzi ħafna sur President, jiena naqbel li għandna bżonn investimenti fl-Ewropa, iva, iżda jena naħseb li l-investimenti dejjem li ikunu produttivi u għalhekk għandna bżonn ċertu domanda fuq is-suq u irridu nkunu kompetittivi fuq livell dinji. Mbagħad irdu nistaqsu jekk iridux xi mezzi addizzjonali bħal pjan ta' Juncker u rrid ngħid li jien għandi dubji tiegħi. Il-fatt huwa li llum ir-rata ta' l-interessi diġà hija baxxa ta' 0.5 ġifieri l-interessi mhumiex problemi u miex eh, ostaklu għall-investimenti u il-quantitative easing tal-bank tal-investimenti tipoġġa ħafna flus fuq is-suq għalhekk jiena nemmen li dawn il-miżuri jistgħu kienu biżejjed u jina nibza li jekk nużaw il-mezzi kollha biex nippruvaw intejbu l-investiment, l-impjiegi, forsi kunu qegħdin nibnu buzziqa u meta ħat infaqa di eh, din tista' toħloq problema kbira l-Ewropa. Issa nixtieq nfakkarkom ukoll li għandna problema minħabba miri politiċi li huma eh, konfliġenti bejnietom fl-Ewropa Jek permettu li xinna ftit eżempju, per eżempju, eh, l-SMEs, l entrapriżi żgħar, jiena naħseb li disponibilità tal-self eh, huwa tajjeb bħalissa. U għalfej hemm il-prezzijiet għolja għal kumpanija żgħar, dan huwa regolament bankarju. Għalhekk qed jiżdiedu l-prezzijiet tal-kumpanija żgħar, jiġifieri minna ħadd nagħmlu ħaġa nollu l-prezzijiet u minna l-oħra nippruvaw nagħmlu xi ħaġa oħra, ġifieri ħa minnaħa nkunu qegħdin niprojbix investiment minn l-oħra nippruvaw U l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri mhumiex qed jieħdu riski dwar eh, m'għandhomx jieħdu riski lejn dawn il-kumpaniji, jkunu l-banek li jiefaw ċertu riski. il patta ta' stabilità tkabbir jgħidu li l-investiment ehm, pubbliku għandu jkun ta' massimo ta' 60% fil-waqt li qed nippruvaw nikkoraġġixxu li jkun hemm aktar self li huwa konflitt ukoll kontradizzjoni. Bżon li niftakru li aħna dak li għanna bżon u għan ikona fiduċa fil-ekonomija tagħna ma nippanikjawx, anka fil-kas tal-Greċja. U li konna kemm jista' jkun ftit regolamentazzjoni. Hekk għandu jkollna tkabbir f'dan il-qasam, grazzi. Grazzi ħafna Sur Sazi, issa is-Sur Anderson. Anderson. Grazzi ħafna. Minkej għal fatt li aħna għanna politika monetarja estensiva, il-livell ta' investiment għadu baxx. Minħabba dan l-inizjattiva tal-Kummissjoni hija xi ħaġa qawwa. hemm valur kbir simboliku. Aħna dak li għandna bżonn. Hemm bżonn li nibnu fiduċa fil-ġejjieni mal-popolazzjonijiet Ewropej. Numru ta' persuni semmew l-investiment privat u ir-rwol tal-imprenditori. Sabiex ikunu nistaw nixprunaw l-ekonomija l darboħra u kemm huwa importanti nevitaw l-burokrazija. Dak li iġesti l-level tal-investiment fis settur privat huwa propju il-riżultat li nis jistaw jistennew. U nixtieq nenfasizza kemm huwa importanti li naħdmu sabiex inkomplu nsaħħu is-suq waħdini. U jiena imħasseb dwar eh, protezzjonizmu miżjud għandkom ċertu opportunitajiet ta' negozju jekk ikollok aktar ftuħ, jekk ikollok aktar kummerċ, aktar investiment barrani kif ukoll aktar li nkunu aktar miftuħa u mod kif ikon aktar benessri li jkun benefita benefiċċju għal kulħadd. Għalhekk lill-Parlament Ewropew, lill-Kummissjoni u anke lill-Parlamenti Nazzjonali nixtieq ngħid li huwa verament importanti li ma nippermettux li dan il-protezzjonizmu ikompli e, ikompli jisfrutta il-situazzjoni. Grazzi ħafna. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma lil kollegi tiegħi fuq il-panel. L-ewwel ħanad il-kelma lill-Onorevoli il-Kummissarju Moskovici biex jirrispondi xi mistoqsijiet u jagħti l-kummenti tiegħu u mbagħad lis-Sur Artwi biex jalaqu, biex jagħti l-kommenti ta' elu u jirrispondi mistoqsijiet. Mela, Komissarju Moskovici. Mela idin naslu għal l-eluq ta' diskussjonijiet tagħna. U jina naħseb li diskussjonijiet urewna kemm hemm fil-fatt interess min-naħa tal-parteċipanti u l-membri tal-parlamenti kemm Ewropew kif ukoll nazzjonali f'dan il-pjan ta' investiment. Jina naħseb li dan u rewna u koll jem numru ta' mistoqsijiet li forsi jista' kolkom fuq il-pjan ta' investiment u jina naħseb li dawn huma koll affarijiet leġittimi. Għanna ridna dan il-pjan, e, fassalna dan il-pjan u għamilna dan mm, kemm jista' jkun malajr, aħna emminna fih dan il-pjan, għamilna kull sforz biex uġniħ. Iżda fl-istess ħin jiena naf li aħna mhux ħaniġu iġġudikati fuq l-intenzjoni fuq ir-rida fuq l-enerġija ħajġudikawna fuq ir-riżultati u għalhekk il-mistoqsijiet kollha li tqajmu hekk huma verament rilevanti. Mela qabel ma nagħlaq ħanna nirrispondi xi mistoqsijiet. Dwar il-miri. mhiex l-ewwel darba li qed di u mhix ħatkun l-aħħar darba, imma huwa importanti ħafna li aħna ma niffinanzjawx kwalunkwe jew kull proġett jew inkella li nifinanzjaw proġetti li kieku xorta waħda kienu jsibu investiment. Aħna rridu ninvestu fejn l-impatt fuq l-ekonomija se jkun l-aktar effettiv, jiġri enerġija rinnovabli, edukazzjoni, eh, infrastruttura. Aħna nafu li stati membri għandhom bżonnijiet differenti f'dawn l-osma. Għalek aħna nippruvaw nwiġbu għal dawn il-bżonnijiet mod partikolari imma ħnamlu dan billi nikkonsidraw il-bżonnijiet differenti li jeżistu. Mbagħad hemm kwistjoni oħra li għandha x'taqsam mal bilanċar ta' rispett għal regoli tal-patta stabilita u l-investiment. Aħna għanna regoli għat kapiru stabilita u dawn ir-regoli li huma regoli riċenti, mhumiex regoli li aħna nixtieq nbidluhom, ma rridux nbidluhom issa. U jina naħseb li aħna naħsbu li dawn wieġbu għal bżonn li aħna għandna ġifieri l-bżonn ta' konsolidazzjoni budġetarja. Iżda, Dawn ir-regoli għandhom ċertu ammont ta' flessibilità li nistgħu u għandna nużaw. U hemmhekk minn hemmhekk ġejja l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni, aħna maħniex qed nippruvaw nerġgħu nivvintaw ir-regoli, maħniex qed nippruvaw neliminaw il-patt, dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu huwa li ninterpretaw il-patt b'tali mod li nkunu nistgħu nixprunaw it-tkabbir u noħolqu l-impjiegi. Nistidinkom li taqraw il-komunikazzjoni x'naħseb l-affarijiet minn niżla b'mod ċar Iżda dak li tagħmel huwa li tippermettilna nikkonsidraw l-ispejjeż u l-investimenti li jsiru mill-istati membri billi nikkonsidraw is-sitwazzjoni differenti tal-istati membri taħt il-patt. Sorveljanza demokratika hija ħaġa toġobna ħafna. Minn żmien six pack u two-pack, il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali l-impenji tagħhom kienu aktar sinifikanti. Il-Parlament Ewropew jiġi konsultat u informat b'mod regolari fuq dawn il-kwistjonijiet. U dinja fil-qalba ta' dan il-pat. Iżda, meta il-Kummissjoni kollha ċertu impenji meta jkun hemm sitwazzjonijiet diffiċli fl-Istati membri, hemmhekk għandna dialogu ekonomiku. U dak li nagħmlu huwa li niġuaw bħala Kummissjoni niġu għoddim il-Kumitati mbagħad nirrapportaw lill-Parlament Ewropew. Huwa importanti wkoll li jkollna l-kuntatti mal-Parlamenti Nazzjonali. Kull kummissarju meta iżur stat membru irrid ikun konxu ta' dan. jina kont il-Ġermanja reċentement mort il-Bundestag u l-tqajt ma' rappreżentanti tal-gruppi politiċi kollha u l-Kummissjoni hija ovvjament disponibbli għal Parlament Ewropew u dawk nazzjonali. Mela biex niprofa nagħlaq, aħna dal-ħodu diskutejna il-ftejim il-ġdid eh, tal-Unjoni Ewropea. Dan il-pjan ta' investiment huwa ftejim ġdid dan eh, il-New Deal. Irridu nkunu realistiċi, maħna ninsabu f'punt ta' svolta fl-aħħar 5 snin l-Ewropa għaddiet minn kriżi finanzjarja. U l-problema li għanna issa hija li nistabilizzaw is-sitwazzjoni. Hemm bżonn ninsalvaw il-żona euro, hemm bżonn li niggarantixxu s-sigurtà finanzjarja. Jiena kont Ministru tal-Finanzi dak iż-żmien u kull ma minna dak iż-żmien kellu dan bħala mira. Issa dejjem minn fażi ġdida, punta żvolta għandna għodod ġodda għandna l-Unjoni Bankarja u għandna ħafna għodod oħra u dan kollha jippermettunna li meta jkun hemm l-instabilità nkunu nistgħu nagħmlu ġestjoni tagħha u nistiguraw l-istabilità tas-sistema bankarja. Għalek issa għanna ċertu sinjali ta' irkupru, ma l-irkupru huwa bil-mod wis, memx bizzejiet irkupru, għanna dawn l-ekonomiji li mixin eh, u għet jizvilupaw bil-mod, il-qata dwoli ma nix bizzejiet inflazzjoni, U l-problema hemmhekk huwa li jirbaħ il-populizmu jekk l-affarijiet jibqgħu hekk, l-Ewropa trid li tista' tikseb ir-riżultati. U dak li aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu issa huwa li verament nixprunaw l-ekonomija Ewropea. U għalhekk għandna bżonn ta' strateġija eh, baktar minn faċċata waħda. Għandna bżonn strateġija budġetarja xirqa u diskutejt dan anka fid-dettal dwar il-flessibilità, irridu nkomplu riformi strutturali, irridu nitlu aktar fid-dettal fuq il-suq intern anzi kważi kważi is-swieq intern bħalissa li xan wis frammentazzjoni u t-tielet punt għandna bżonn ta' politika monetarja kif suppost mhuwiex fidejna li nikkummentaw fuq id-deċiżjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew, imma jiena naħseb li kulħadd ra li Mario Draghi aġixxa fl-interess ġenerali tal-Ewropa fid-dawl ta' sitwazzjoni kif kienet teżisti. Dan il-pjan ta' investiment huwa kontribuzzjoni għal dan l-approċċ il-ġdid li jrid iwassal għal aktar tkabbir fl-Ewropa U jina ċert li jekk ħatamlu, ovvjament ħajkon aktar opportunitajiet biex id-diskutu, imma aħna determinati lest li naħdmu fuq dan. U jina ma naħsibx li l-pjan ħaj jiġi ġudikat fuq id-dizin u xem fih, aħna rridu niġu ġudikati fuq ir-riżultati ta' dan il-pjan. U aħna fiduċjużi li il-Kummissjoni fl-imkien ma l-IIB u anka b'komunikazzjoni regolari mal-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali li ħajjer nexinna niksbu riżultati aħna fiduċjużi eh, fil-ħidma tagħna, grazzi. Grazzi ħafna, Kummissarju Moskovici, issa nixtieq nitlob il-kummenti jew kellha tweġibiet eh, għal mistoqsijiet lil Missier Artwi. Grazzi ħafna, Sur President. Ma rix noqod nirrepeti ruħi, imma il-Parlament huwa verament ħaj għal dawn il-kummenti li saru illum. aħna ħan ikkonsidraw dan kollu. Meta niġu biex nivotaw fuq l-istrument legali mitlub mill-Kummissjoni sabiex jiġi implementat dan il-pjan eh, ta' investiment strateġiku Nixtieq il-wieġeb li Sur Galaġenski li saqsa mistoqsija dwar il-gvern taż-żona euro. U jekk permetti li niġi lura propju għaż-żona euro, iż-żona euro għal 10 snin ħadmet speċi ta' gvern li kien il-grupp tal-euro, l-Eurogroup. U jiena naħseb li mhux qed ngħidu xi ħaġa ehm, eżaġerata jekk ngħidu li Iż-żona euro ma kienieċ qed tikkontrolla l-avvenimenti għaliex situazzjoni sitwazzjoni waslet għad-dejn sovran u aħna rajna eżattament kemm il-membri taż-żona euro kellhom responsabiltajiet speċjali li kienu differenti mir-responsabiltajiet ta' 28. Kien ċar li meta pajis kien jinsab f'diffikultà kien hemm bżonn li jingħata l-appoġġ ma mhuwiex il-budget tal-Unjoni Ewropea, mhumiex it-28 stat membru. Huma biss il-pajjiżi taż-żona euro li jagħtu self bilaterali, pereżempju, jgħatu l-appoġġ u fil-budget nazzjonali mbagħad inkludu il-flejjes neċessarji li jagħmluha possibbli sabiex jgħinu lil dawk li għandhom il-bżonn Ġbir dan kolli jiddependi miż-żona euro innifissa u għalhekk il-parlamenti ta' Zona euro għandhom jistaw jitkellmu dwar il-gvernanza ta' żona euro. Għalfejn bżon gvern ta' fi żona euro għaliex hemm bank ċentrali li il-kapital tiegħu jiġi mejjun mill-Istati Membri. Huwa ċar li il-Bank Ċentrali Ewropew bħalissa għamel dak li kien hemm bżonn, kważi kważi aktar milli kien hemm meħtieġ għal dak li kien possibbli taħt it-trattat. Iżda l-Istati Uniti għandha eh, taħlita ta' politika biex ikun hemm sinerġiji bejn il-politika monetarja u ta' budget. U l-President tal-Bank Ċentrali Ewropew għandu imsieħeb wieħed, iġviri il-President taż-żona Euro. U għalhekk jiena nemmen li hemm bżonn li insaħħu il-Gvern taż-żona Euro. Ah, Un discrimination à l'intérieur de l'Union. Minkejja dan, Da ma jfissirx li jkun hemm diskriminazzjoni fih dan l-Unjoni Ewropea. Hemm pajjiżi li jixtiequ jibqgħu barra mill-munita waħdanija. Madanakollu il-pajjiżi kollha għandhom vokazzjoni x'jaqdu u kull min jixtieq jista' jissieħeb fiż-żona euro jekk irid. Għanna punt fil-skrutinju parlamentari li mhux qed insibu tarfu hemm min qed jiżgiċċa minn livell legali u jagħmel li jrid u dan imur kontra l-leġittimità ta' demokrazija fiż-żona euro. Nittama li kwalinkwa biża ta' diskriminazzjoni provajt neħles minna, provajt nispiega, għax edha hemm imma bżonn neħelsu minna, hemm bżonn nerġa' jkollna fiduċa bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Biex dan iseħħ ma jistax ikonna laqqas biss ziffa waħda ta' nuqqas ta' fiduċa bejnietna, rridu nimxu eh, ħarir fl-imkien biex nkunu nistgħu nikkontribwixxu għall komuni tagħna. Nemmen li din il-fiduċa tkun fiduċa konġunta fl-imkien ma' ċittadini tagħna jekk aħna nimxu hekk. Dak li jkun jibda jafda jarġa l-istituzzjonijiet Ewropej grazzi għal Fond Ewropew ta', ta investimenti strateġiċi tas-Sur Juncker. Grazzi. Eżis kollegi, Issa għand il privileġ li nkun president fil-panel għal punti ta' eluq l-ewwel net id-diskorsi ewlenin u r-rimarki mill-membri tal-Parlamenti Nazzjonali rajna li hemm urġenza għal miżuri ġodda tal-patt il-ġdid. Hemm bżonn li nlaħqu mal-ekonomiji l-oħrajn li mexjin brat aktar veloċi. Dan is-semma Dawn huma żewġ elementi li huma kruċjali biex inkunu nistgħu nifmu r-rilevanza ta' dan il-patt il-ġdid għall-Unjoni Ewropea. Rata baxxa ta' investiment hija kemm il-kawża kif ukoll ir-riżultat tal-klassifikazzjoni baxxa tal-Ewropa fil-kompetitività globali u li ma tantx hija popolari għal destinazzjoni ta' investiment. L-Europa qed titqis ħafna drabi bħala antikwata u wisq regolamentata u għalhekk l-investiment imur lejn swieq iktar rigorużi u riskjużi bħal dawk tal-pajjiżi Azjatiċi jew pereżempju l-Brażil. Għal daqstant irridu naħsbu dwar lan tagħna li nkunu qed nistgħu nattaraw aktar investimenti. Nkunu nistgħu nattaraw l-investimenti billi nħaġġu nħedġu il-punt di vista pozittiv tat taxxi, namlu riformi tat taxxi biex nħedġu l-investiment u n-negozji, jew nkella nelabu l-karta li nkunu suq kbir li neħilsu minn xkiel li għanna għas-suq uniku Ewropew. It-tieni, l-Ewropa ma tiċ tikkompeti fil- mod kif innaqsu l-standards fuq livell globali, rridu nkompetu bil-valur miżjut u livell oli u kwalità. Ma nibżon impiegi biss, għanna bżon impiegi ta' kwalità olja u li jkunu mħalsin tajjeb. Hawnhekk kif għall sur Pier Moskovici jridu ninvestu flimkien maħtiġijiet ta' dapitada. Dan ifisser innovazzjoni, riċerka, żvilupp u rridu kif qar sur Sant nħarsu lejn investiment biex nifaċilitaw it-kabbir mod differenti minn nefqa ta' kuljum tal-pajjiżi. It-tielet Fir rigward it-maqdir li forsi l-pjan ma jkunx jista' jimxi biżejjed il-qoddim, jew li rid ikun aktar ħares l-ambjent, jew jaħdem fuq livell ekoloġiku, jew ikun aktar strett, nixtieq ngħid li kollox jista' jitib fil-ħajja, iżda biex l-Unjoni Ewropea tkun tista' żomm il-livell ta' għajxin, stil ta' ħajja u l-servizzi soċjali li għanna fl-Ewropa u għacħar li rridu nsibu modi ġodda u kreativi biex nkun nistgħu nħeġġu l-iżvilupp ekonomiku, biex nħedġu l-innovazzjoni u biex nieħdu azzjonijiet għalbjena biex nixprunaw it-kabbir. Dan id-dibattitu ħajkompli jiżdied fi żnien ġejjin rridu nsibu triq li xorta għada mux kar perfetta u għalek importanti li nirpiljaw mal kompetizzjoni globali tagħna u nirfinaw ftit dettalji li niltaqgħu magħhom meta nħossu li nibdew naqbdu triq tajba. U fl-aħħar, l-involviment tal-Istati membri u l-appartenenza tagħhom importanti daqsmet l deb. Dawn l-affarijiet ma ngħiduhomx biss fi Brussell jew Strasburgu, il negozju ma jinħoloqx hawn f'Avignon, Tartu, Edinburgh, Porto, hemmhekk jinħoloq l-impjiegi u fil-bliet u irħula kollha Ewropej madwar l-Ewropa. Għal daqstant il-patt il-ġdid mandu lebda mod li jkun ta' suċċess jekk l-istati membri ma jkunx qed jappoġġawh bisħieħ. U ta' bilħaq xejn ġdid iżda nix nisħaq mill-ġdid li hemm bżonn ta' kooperazzjoni b'saħħitha bejn il-parlamenti nazzjonali u l-istrutturi tal-Unjoni Ewropea. Fir rigward ir-riformi strutturali għandna l-opportunità li niddiskutu dawn fis-sessjoni li jmiss fis-satejn ta' wara nofsinhar. Biex nagħlqu din il-laqgħa nixtieq rot ħajr minn qalbi lil membri kollha tal-panel lil daw kollha li ħadu sem f'din il-laqgħa li qasmu l-opinjonijiet tagħhom magħna u anke li dawk ħadu sem u issa rnexxilhom ikollhom ħil ġodda u ideja ġodda permezz ta' din il-laqa. Grazzi l-koll u fl-aħħar nixtieq nagħlaq billi ngħid li għandi l-pjaċir li nagħlaq din il-laqa u nistedinkom għal eh, sandwich lunch forse l laqwa informazzjoni laħattu minn din il-laqa nintaqaw fl-ispazju Jehudi Menuhin fl-ewwel solar imbagħad wara niltaqgħu fis satajta wara nofsinar a sessjoni li jmiss. Għal daqstant din is-sessjoni inalqet għawek. nalquha. Grazzi ħafna.